Bonjour à toutes euh, et à tous. Avant de... Il-ġurnata tajba l kulħadd qabel ma nibdew il-laqa, għandna xi voti x'namlu, ma rridx inkun problematika, ma rrid inkun ċara li kulħadd għandu l-kart tiegħu jekk intom m'għandkomx jekk jogħġobkom ibatu l xi ħadd biex iġibilkom. Kulħadd jinsapaw bżon kunu disċiplinati, mela nistgħu nibdew. Intom irċevejtu l-proposta tal-aġenda. Ikolli ngħid li taqblu magħha jekk hemm xi obġezzjonijiet jew xi problemi għal m'hemmx mela nistgħu nadottaw l-aġenda. Huwa pjaċir tiegħi li nirrappreżenta il malkin jien għandi messaġġ mill-Presidenza biex ngħid li din il-laqa qed tiġi strimjata fuq l-internet, allura il-wara nofsinhar it-tajjeb il kulħadd li qed jismana. għanna l-axħar verżjoni ta' newsletter li edha fuq l-internet u kopja tagħha wkoll tistgħu issibuha fil-bieb tas-sala u tintbatilkom ukoll bl-email jekk intom eh, għandkom is-sottomettajtu l-indirizz tagħkom u hemm allura l-aħħar minuti tal-axħar laqat u għanda wkoll informazzjoni interessanti bħat nedija ta' żewġ konsultazzjoni dwar tenders kif ukoll eh, pagamenti eh, tardjati. Hemm xi problema teknika qed issaqsi Presidenta. Il-mikrofonu tiegħi qed jaħdem qed issaqsi mela fl-aħħar tax-xahar kif qegħdin hemm spjegazzjoni dwar kif l-Enterprise Europe Network tkun tista' tagħmilha possibbli għal benefiċċji ta' suq uniku. U dak li għandu x'jaqsam mal-avviżi tal-Presidenza. Min xed nara minuti qudiemi. Allura nistgħu inkomplu. għal ħidma fil-qalba tax-xogħol tagħna l-wer nofsinhar sur Mandes kellimna dwar l-ismijiet ta' tessuti u t-tekkettja relatat tal-prodotti ta' tessuti. Allura naddi l-kelma li l-onorevli Manders u li għal rapporter. Grazzi. Grazzi nixtieq l ħaġa nirringrazzja li shadow rapporteurs għal kooperazzjoni li għana bejnietna bħalissa il għaliex fl-ewwel qari li ġi adottat fit-18 ta' Mejju aħna kellna maġġoranza kbira għall-emendi li ġew li daħlu fost il-gruppi politiċi. ħafna emendi tekniċi ovvjament, imma wkoll xi eja najdu hekk emendi importanti u politiċi bħal l-original marking, l-indikazzjoni ta' animal derived materials, simboli u review clause. Bħalissa il-Kunsill qed idur għal presidenza eh, Ungeriza issa niktar appoċ għall-emendi tagħna, pereżempju irċivejna let ittra ta' poċ dwar eh, appoċ ta' eh, materjali li jkunu ġejjin mill-annimali. Allura irċifena wkoll ittra mill-Parlament Olandiż li qed jagħtina Allura qegħdin naraw li pass pass qegħdin nimxu il-qudiem. Għanna ċettajna ħafna emendi tekniċi minnaħa tal-Kunsil u għaddottajna dawn fil flewel qaritana. Imma għatem xie affarijiet illi għat rridu niddiskutu u jina fil-fat erġaj daħħalt xi simplifikazzjonijiet jew kjarifiki dwar emendi li diġa ġew aċċettati wara l-ewwel qari Pereżempju, aħna rġajna daħħalna il-ħtieġa ta', ta tikketta tal-pajis ta' oriġini li ġej li għandhom xaqsu ma' pajjiżi terzi. U din skont il-proposta tal-2005 tal-Komissjoni. Imma fil-Kunsil sissa ma kienx hemm progress reġistrat Sempliċement nixtieq ngħid li l-assenza ta' dawn ir-regoli armonizzati ta' tikketti tpoġġi l-Unjoni Ewropea speċjalment il-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea dan l-Unjoni Ewropea fi żvantaġġ Dak li għandu xaqsam mal e, e, e, partijiet terzi bħal per eżempju l australia iċ-Ċina, il ġappun ecc. Għax dawn edin jitolbu il-tiketta tal-oriġini għal ċerti affarijiet u id-duskejna dan mal mark il gbar bħal Nike, il-Puma, l-Adidas u daw u daw diġa qed jużaw dawn il-marki oriġini għax huma obbligati jagħmlu dan meta e, jipproduċu l-artikli tagħhom qudiem l-Istati Uniti, eċċetera. Allura jien naħseb illi din hija għaddejja għal ħafna żmien u forsi mal-kunsil nistgħu insibu soluzzjoni. Naħseb huwa wkoll vantaġġ għall konsumatur li jkun jaf minn fejn ikun ġej minn fej jkun ġi manifatturat il-prodott. Jekk ikun ġi manifatturat fih dan l-Unjoni Ewropea, għalmenu il-konsumaturi jkunu jafu il-produtturi edin isegwu il-leġislazzjoni Ewropea. U jien naħseb illi id-dinja kollha da titlob din il-made in minn fejn jkun ġej il-prodott, allura nkaħna aħna għandna natu l-istess opportunitajiet lill produtturi biex kunu jistgħu jaħdmu eh, eh, eh, f'ambjent ġust. U dan l-original marking jista' jgħin ukoll biex jitnaqsu l-artikli li jkunu folots, prodotti folots, Umbat, kellna wkoll din l-iskema ta' tikketjar volontarji li kienet qed taħdem fih dan l-Unjoni Ewropea għax issa bħalissa kif qegħdin hemm ukoll ħafna e, informazzjoni li tħawat il-konsumatur bħal prodotti li jisiru l-Vietnam jew prodotti li jkunu jisiru mill-Pakistan, etc. U naħseb il-konsumatur mhux qed ikun igwidat tajjeb. Għanna bżonn fl-opinjoni tiegħi Għanna bżon nkunu ċari, anka fl-opinjoni ta' shadows, għandu bżon ikonna leġizlazzjoni ċara. Pero teżisti l-iskema volontarja l rentom tistaw tkunu parteċipi? dwar il-dettalji ta' oriġini mill-annimali. Aħna nixtuna ġew indaħlu din il- il-ħtieġa li tal-kwalità speċjalment ta' prodotti ta' moda ehm, prodotti tal-fer, prodotti li jkunu ġejjin mill-annimali. Aħna ma rridux aħna rridu nkun f'pożizzjoni li biex il-konsumatur jkun iffaċċat b'ċerti prodotti jkun jaf mill ma annimali ġejjin. Huwa diffiċli ħafna li noħolqu distinzjoni bejn Eh, fer artifiċjali u dak eh, dak veru reali jkun diffiċli ħafna biex wieħed biex wieħed joħloq distinzjoni wieħed minn ieħor għall konsumatur. Din diġà qiegħda fil-leġiżlazzjoni imma mhux hekk għal fer qiegħda diġà qiegħed fil-leġiżlazzjoni imma mhux għal affarijiet oħra. Allura forsi nistgħu ntejbu din il-leġiżlazzjoni fuq din il-kwistjoni. Palissa din l-iskema volontarja tal tikketja ta' prodotti u rrit ruħa mhix suffiċjenti biżejjed. U naħseb li pereżempju hemm ħafna konsumaturi illi ibatu minn ċerti allerġiji jekk huma jilbsu xi prodotti tal-ferja u jkunu artifiċjali, allura insostni li dejjem maħjar nipproteġu l-konsumaturi fuq dil kwistjoni aħna din f-situazzjoni ta' negozjati mal-Presidenza Ungeriża u jien nittama li nsibu soluzzjoni. Mbatt nixtieq niġi fuq il klausola ta' revizjoni il review clause, hemm ħafna affarijiet li ġew adottati bejn il parlamentu u l u aħna li il-Parlamentu u l-Komissjoni, il-Komissjoni għedat qed tistudja xi affarijiet u nixtieq insaqsu il komissjoni jekk bdewx l-istudju għax sena ilu ma urew li jixtiequ jagħmlu dan. Imma nixtieq fil-fatt inkun naf jekk bdiex dan l-istudju minnaħat tal-Komissjoni. Illa għaliex jien jimma smajċej xejn minnaħa tagħhom m'hemmx konsultazzjoni għadja dwar din il-kwistjoni. Allora forsi xi ħadd minnaħa tal-Komissjoni jistgħu jista' jwieġibna dwar din il-mistoqsija li qed impoġġi għax f'dil l-istudju li tlabna qed naraw ħafna bejħ isir permezz tal-internet, allura rridu nkun nafu kemm kbir dan kemm kbir dan rridu naraw il-kobor f'dak li għandu xaqsam mal-moda u fiħdan l-Unjoni Ewropea huwa għafattibli, u tajjeb li nagħmlu daw is-sistemi ta' tikketjar u forsi hemm xi tekniċi moderni jew oħrajn illi nistgħu nużaw, allura nabżonnu dal-istudju biex naraw u prattiku, pragmatiku li namlu eh, li namlu dan. Aħna rridu niftħu l-bieb beraħ għal tekniċi moderni jew tekniċi li għedin jiddiġadin għedin jeżistu biex natwik iktar informazzjoni l-konsumaturi u anka naħdmu fuq il-livell Ewropew dwar dan kien hemm nuqqas taftejim mal-Kunsill għax aħna tlabna eh, biex eh, indikaturi dwar il-prodotti il-fibri li il-fibra li tintuża mhux bċerta eh, blingwa imma dwar jekk pereżempju coat jew jew isem unifikat Ewropew, per eżempju Latin jew jew xi ħaġa oħra, jiena ddiskutejtu dan imma m'għadux il-waqt li nużaw 23 lingwa Iġfri, irridu impoġġuħ taħt isem wieħed jew ikun per eżempju kot Iġfir dinja ħaġa li trid tiġi deċiża mis-suq, imma nixtiequ li dan l-istudju jseħħ u naraw jekk u biex e, tajjeb jew ikunx spiża kbira wisq. Aħna rridu naraw din il-klawsola ta' reviżjoni wara 18-il xar biex dan il-Parlament waqt il-mandat tiegħu ikun jista' jżid affarijiet u ħwejjeġ ma' dan ir-regolament jekk aħna naqblu mar regolamenti li joħorġu minn dal-istudju, allura għal din ir-raġuni aħna rridu intemmu din il klawsula ta' revizjoni f'daw it-18 xar biex f'dan il-mandat li għandna inżidu mar regolament li diġa' jeżisti xi titjib. U għalhekk aħna qed nitolbu għal dan l-istudju. Fil-fatt jiena semmejt ħafna mill-affajt li kelli nsemmi, aħna wkoll tejjibna il test għal ħajjata self-employed u ma nixtieqx allura nilabora dwar dan. Imma aħna ma rridniex infissru li kumpaniji kbar illi inti tista' tordna il-ħtiġiet tiegħek mill-ħanut aħna qed inħossu aħna qed nirreferu fuq il-ħajja ta' żgħar li nafu bihom fil-bliet tagħna. Anke dwar it-test it-testjar fil-laboratorji aħna rridu ikonna rikonoxximent reċiproku. Allura jekk da jiġi approvat fuħet mill-laboratorji tal-Ewropa, dan għandu jkun aċċettat għas-suq intern kollu kemm hu. E ngħidu li aħna ħad ħriġna il-ġukarelli, allura mhux se jkun hemm iktar ġukarelli, għax għandek id-direttiva tal-ġukarelli, imma rridu nżommu il-regolamenti f'dak li għandu xesamma l-felz, ecc. Nittamma li kolli tweġiba mill-Komissjoni Ewropea meta daw jibdew l-istudju tagħhom mal-konsultazzjoni ta' reviżjoni għandi xaġa oħra xnajt imma din nixtieq ngħidha wara li nisma' minn il-kollegi tiegħi. Grazzi. Euh, très précise et très... Grazie ħafna Sir Manda sa sabiex ikollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Hemm bosta rappreżentanti tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Kunsill li ħajtkellmu fl-aħħar tad-diskussjoni, però nixtieq ngħaddi l-ewwel għaxedaw rapporter. Signora Komi mhix għadawek, iżda minn Sartori illi issa ħanti l-opportunità sabiex titkellem, bat għanna sur Kristjan Schaldemose. Maċċi kemm xi ħadd ieħor li ħajtkellem wara, mbagħad naraw Sjona Davika l-Asmeda, sinja Sartori. Grazzi, President. Et nitkellem fissem il-kollega Kaloni li l-lumma setax tkun prezenti ma li tkun hawnhekk għallaqa tal-Komissjoni. Il-votazzjoni tal-Parlament ta' 18 ta' Mejju tirrappreżenta l-idejat differenti tal-partijiet politiċi. Aħna din nistennew illi li intejbu il-test li għanna, il-test oriġinali li jem f'dak li għandu xaqsam ma' negozjati mal-Kunsill. L-ewel, il-direttiva dwar l-oriġini tal-prodott il-li għanna nżomu għafittini għari iż-żewġ sistemi ta' tikkettjar wieħed li huwa obbligat għal prodotti tessili li ġejjin minn eh, pajjiżi barra mill-Unjoni li mbagħad għandek il-fakultattiva tal-prodotti eh, eh, li ġejjin mill-pajjiżi membri. Għandhom għan wieħed li l-konsumatur ikun iktar ċar f'dak li jkollu quddiemu bħala prodott u akkwisti u jkun jaf minn fejn ġejjin daw il-prodotti minnaħa qed insaħu kol il-kumpaniji, speċjalment dawk li m'għandhomx e, ma jkunux il-lokalizzaw il-prodotti tagħhom f'pajjiżi terzi. Il-pożizzjoni meħuda mill-Kunsill ma fijiex sfortunatament l-ebda direttiva fuq l-indikazzjoni ta' oriġini anke jekk hemm ħames stati membri li jurew l-appoġġ tagħhom għall-introduzzjoni ta' din is-sistema volontarja l-Italja, l-Franza, Portugal, ir-Rumanija u l-Litwanja. Jekk minnaħal waħda sistema obbligatorja tidher li hija inaċċettabbli minħat tal-Kunsil biżejt infakru il-proposta tal-2005 ġiet imblokkata mill-Kunsill għal kważi sitt snin u li issa edin nerġaw nibdu, nibdew id-diskussjoni grazzi għal din il-proċedura ta' koezjoni Huwa veru wkoll li il-pożizzjoni tal-Parlament b'mod demokratiku li għax jirrappreżenta ċittadin Ewropew jaqbel ma daw il-pajjiżi dwar din il-konsiderazzjoni f'kull każ irridu nkunu nafu nivalutaw ir-raġunijiet li għalihom din hemm dan il-kontrarju. Inħossu ma nħossux li huwa opportun illi aħna ma ntejbux is-sitwazzjoni kemm tal-konsumatur kif ukoll tal-kumpaniji. Allura f'din it-tieni qari hemm bżonn li nkomplu naraw l-importanza ta', ta din il- it-tekketjar ta' oriġini kif approvat mill-Parlament u li ma jkunx hemm diverġenzi bejn, bejn l-atturi kollha involuti. Grazzi. La parola a Christelle Chaldemoseux. Grazie ħafna Sassur Christian Xaldamuza. Signora Christian Xaldamuza. Grazie ħafna. Nishtu ringrazzja ħafna l-Sur Mandels ta' suġġerimenti tajbin ħafna għal dan is-suġġett dwar tikketjar jiena nista' nitkellem fil-qosor ħafna jiena appoġġa fuq livell ġenerali dak li suġġerixxa l-kollega Is-Sur Mandez. Naħseb li għawek u importanti ħafna li f'dan l-istadju ta' diskussjoni ta' dan id-dokument aħna niskuraw li fil-fatt aħna bħala parlament li naqdu jkollna pożizzjoni maquda dwar dan il-punt. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nkun maqudin quddiem il kunsilli naħseb li l-Kunsill ukoll huwa ta' opinjoni waħda u naħseb li għandna niffukaw fuq il-fatt li aħna rridu li informazzjoni ċara kemm jista' jkun lill-konsumatur. Aħna jirna xinna nagħmlu dan jekk aħna jkollna din il-klawżola li hija suġġerita li tkun inkluża f'dan id-dokument. U mbagħad meta naslu għall-istudju li jaslenna min naħa tal-Kummissjoni li fih suppost għandu xi indikazzjoni ta' dak li għandu jiġri fil-ġejjin, mbagħad rridu naraw liema tip ta' possibiltajiet aħna nistgħu noħolqu għas-settur tat-tassuti. Jiena nixtieq ringrazzja ħafna lis-Sur Manders u naħseb illi klawżola ta' revizjoni għandha tkun introdotta mill-iktar fis possibbli dan huwa l-iktar punt importanti li nisqu dwaru. Grazzi. Merci pour la clarté, la sobriété. <laughs> Et alors je donne la parole maintenant à, ma, à madame Aide Roule pour les Grazzi ħafna issa madwar kellimni mes. Iva, ħanitkellem fil-qosor ħafna jiena nixtieq najt l sur Mandels proset u nawguraw l-ħafna suċċess. U nittamaw li kon riżultat tajjeb ħafna. jiva, dak kien verament messaċ ċar u konkret fl-istessin qasir u tajjeb ħafna jek għax ma ħin. Grazzi ħafna jiva nishtiq ngħaddi ftit punti jek jekk permetti li l-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li kuntenta ħafna b'dan l-abbozz ta' rakkomandazzjoni, sinjura Għazil sen kif ukoll li soħra introduċa punt importanti ħafna u din rekomendazzjoni fil-fatt da tipponta lura għas simplifikazzjoni tar reġim li kellna ħalli għat ikonna simplifikazzjoni fis-suq. Aħna mdaqsxejn ħasbin dwar tikketjar tal-oriġini tal-prodott u il fat li dawn il-punti ħanpoġġuhom fil-kuntest dan ir-rapport u aħna nixtieq ukoll nisqu fuq il-fatt li għandna jkollna sistema volontarja fuq bażi volontarja. U aħna ma nappoġġawx lanqas il-simboli li huma bbażati fuq il-lingwa minħabba li aħna rridu nevalwaw x'tip ta' valur missju taħna nistgħu noffru lill-konsumatur permezz ta' daw is-simboli. Jiena naħseb illi il-konsumaturi jistgħu jitħawdu iktar milli din tista' servi sabiex ngħidu aħna fil-fatt. U għal din raġuni wara studji li aħna għamilna anke dwar il-klawżola tal-reviżjoni naħseb li importanti ħafna li nkopru wkoll l-elementi ġoneġiċi u anke il-sustanzi li huma perikolużi. Jiena naħseb li rridu nirreferu wkoll b'mod preċiż u fis-sessin nawguralkom ħafna suċċess għal matul il-negozjati u qed nistennew bil-ħerqa x'ħajdu r-rappreżentanti tal-Kunsell u Komissjoni. Ingrazzjak. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Grazzi ħafna, jina u t nitkellem fil-qosor ħafna, jina sempliciment nixtieq ngħid li naqbel ma dawk li faħlu dawk li faslu d-dokument u qed nistaw bil-ħerqa ħalli raw x'ajkunu l-kummenti fil-fatt. Aħna nappoġġaw il-proposta u nistani għafaw naħseb. Ningazzja. D'autres veut prendre la parol avant que je donne. Ah. Onorevole Perez, grazie ħafna, Signor President. Jena u kon xnejt proset li rapporter ta' xor kollu li għamel, pero ħagġa li forsi ma' semmiċ li hija importanti ħafna l-konsumaturi hija li meta wieħed iħares li t-tikletta u inti tipprova tara x'tip ta' prodott ħa tixtri, naħseb illi normalment l-ewwel ħaġa illi wieħed iħares liha huwa d-daqs. Mbagħad x'ngħidu allura għall-armonizzazzjoni ta' daqsijiet differenti. Jiena naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna aħna nixtiequ li fil-fatt naraw illi jkun armonizzazzjoni ta' daqsijiet differenti nkella żgur li ħajkun ħafna iktar diffiċli li wieħed jara fejn it-tikketta. Grazzi ħafna dak il-komment eċċellenti fil-fatt issa nixtieq illi ngħaddu sabiex nisimgħu r-rappreżentanti tal-Kummissjoni għandna Luis Filipe Xuar. u l-Katalina Jakava. Su joġbok. Grazzi ħafna. Kif għed aħna diġà flaqat oħrajn tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni Ewropea taqbel mal-Parlament dwar l-emendi li kienu mrasqa min-naħa tal-Parlament Ewropew speċjalment dawk li huma marbuta mal-pajjiż ta' oriġini u dawk dwar ċertu materjali. Aħna kollha ngħidu wkoll li kemm f'dawn iż-żewġ emendi li kienu mresqa kif ukoll fil-każ ta' emendi oħrajn, aħna naħsbu li għandna nanalizzaw daqsxejn it-tfassil ta' dawn l-emendi minn perspettiva teknika u dan ix-xogħol għandu jsir minn naħa tagħna ħalli bekk aħna forsi nipproponu ċertu bidliet sar. Aħna xorta waħda għandna problemi dwar dan ir-regolament. Il-kwistjoni tal-indipendenza naħseb li għandha tkun analizzata qabel ma tkun introdotta fir-regolament. kwistjoni għandha x'taqsam mal-laboratorji u l-arfin reċiproku ma naħsibx huwa punt li għandu jkun inkluż f'dan il-qafas regolatorju u nixtieq eh, il-klawżola ta' reviżjoni tkun iktar qasira u aħna tal-fema illi għandna nkunu iktar organizzati fix xorf dak li għandu x'jaqsam dan il-punt partikolari f'din il-klawżola ta' reviżjoni u um, Rajna illi għandna emenda ġdida numru 12 li fija ċertu klim li qabel ma kienx prezenti fid-direttiva ma naħsibx li dan għandna bżonnu fir-regolament, sempliċement permess ta' din l-emenda aħna din ngħidu li prodotti jridu jkunu konformi mar liġi u naħseb illi dawn ma kinux dak kienu kelmiet li diġà kienu fid-direttiva minħabba li d-direttiva tit tipprovdi ċertu gwida għat trasposizzjoni tal leġiżlazzjoni Ewropea fil leġiżlazzjoni nazzjonali. U nixtieq ukoll ngħid illi aħna bħalissa qegħdin nnedu proġett ġdid se nibdew bix-xogħol sabiex aħna fil-fatt nagħmlu evalwazzjoni l-istudju li hemm bżonn. U l possibiltajiet ġodda li għandna tikketjar ta' prodotti ġodda ġifieri Anka jekk dan huwa marbut mar regolament minħabba illi dan jidher fir-regolament aħna diġà bdejna nagħmluh. Ġejn, diġà bdejna naħdmu b'dan l-eserċizzju fil-fatt aħna ħnippruvaw illi nagħmlu dan ix-xogħol u nlestuh mill-iktar fis possibbli. Aħna din nippruvaw naġlu kemm jista' jkun f'dan il-qasam u nittamaw għal din raġuni li fis-sentejn li ġejjin ħankunu f'pożizzjoni sabiex aħna nkun nistgħu nipprovdulkom evalwazzjoni xjentifika u teknika. Kif ukoll evalwazzjoni li tkun seħħet ukoll mal-partijiet interessati fuq in-naħa Ewropea dwar dawn il-kwistjonijiet. Jiena nixtieq niġbor il-porti ewlenin biex hemmhekk fil-fatt li huma marbuta ma' ċertu tessuti u fibri Aħna nixtiequ li dan ikun fit-test innifsu u mhux fir-regolament. Minħabba illi fil-fatt ma naħsibx li huwa ċar fuq livell tekniku u xjentifiku li hemm ċertu allerġiji li huma ikkawżati minn ċertu fibri fit-tessuti jina naħseb li s-soltu l-allerġiji jkunu minħabba ċertu elementi kimiċi li jkun jinsab fit-tessut. U Hawnhekk din l-emenda jista' jkun din nipproponu xi ħaġa li hija impossibbli li wieħed isib provi għalija għal din raġuni jiena nixtieq li dan il-punt ikun inkluż fl-evalwazzjoni mhux fir-regolament innifsu. Ringrazzjak. Grazzi ħafna, issa nixtieq illi ngħaddu sabiex nisimgħu l-opinjoni tal-Presidenza Ungheriża Signora Jakab, skużani tal-li l-ewel għet ismek ħazin u nringrazzjak tal-li għedha fosna l-lum. Grazzi ħafna, Signora President. Jena u koll nishtiq nirringrazzjak ta' dan l abbot ta' rekomendazzjoni li aħna għedin Saw, Jena nishtiq illi kom xiftit informazzjoni dwar dak li qed jiġri fl-isfond tal-gruppi ta' ħidma fil-Kunsill. U għana ġimgħa li għadda li aħna fil-fatt kellna laqgħa dwar l-indikazzjoni tal-oriġini illi qiegħed jitlob għalija Sur Mandas u jiena nixtieq ngħidilkom li kien hemm ċertu stati membri kellhom opinjonijiet pjuttost ibsin dwar dan il-punt kif ukoll għall-elementi l-oħrajn li kienu proposti pożizzjoni tal-Istati Membri mhumiex taqsek flessibbli. Presidenza Ungheriża ħat tagħmel dak kollu tista' sabiex ikun hemm ftehim bejn l-istituzzjonijiet u bejn l-Istati Membri ħalli bekk aħna nkun nistgħu nadottaw dan l-abbozz ta' rakkomandazzjoni sal-aħħar tal-Presidenza Ungheriża u l-laqa li jmiss tal-Kunsill ħasseħ din il-ġimgħa nhar il-ġimgħa fil-fatt. Iva, nirringrazzjak ħafna U issa ngħaddu nerġgħu għas-Sur Mandez, ir-rapporter, qabel ma ngħidilkom xi ftit iktar dwar id-dati li ma previsti. Grazzi ħafna Iva. Minħabba li aħna kooperajna ħafna ma' Shadow Reporter sider li nistgħu naqblu dwar dan li ħanejt. Żewġ kummenti l-ewwel nett dwar il-kummenti tal-delegati u kollegi li tkellmu dak għandu xaqsam il-dan tip ta' tiket jar għal E71 u t-tiket uh, jar oħrajn diġawa il-konsumatur diġawa familjari maħħom u ħagħoħra dwar il-prodotti l-ġener għal dawn il-prodotti Jiena fil-fatt naħseb li rridu niddiskutu iktar dawn il-punti fid-dettal. U l-iskadenza sabiex tress u l-emendi hija data tat-tieni ta' Marzu fil-fatt tal waqt U uh, mbagħad niddiskutu l-emendi fl 20 u 22 ta' Marzu, mbagħad f'Mejju dan l-abbozz rekomendazzjoni titressaq fil laqgħa tal-plenarja. Nittamaw li qabel dan kun nistgħu nsolvu l-problemi tagħna li għandna mal-Kunsill Kummissjoni. Grazie. Merci Monsieur Manders, vous nous avez fait gagner du temps. Grazzi ħafna Sur Manders. Inti fil-fatt franka tinna naqra ħin meta tinna sa meta intom tistgħu u l-emendi. Ġifiri, sa tieni ta' Marzu kif qed un bat id-deċiżjoni tal-koordinaturi dwar mandat li jista' jinħareġ possibilment tat-tieni qari ta' dan l-abbozz ħajsir fl-aħħar ta' Marzu mbagħad ħajkollna t-tieni qari qabel il-plenarja. F'Mejju mbagħad ħajkollna l-aħħar vot fit-trilogu fl-5 ta' Mejju qabel il-plenarju malli jkunu għaddejn il-negozjati. Issa nistgħu ngħaddu għatlet rapporti il-juma dwar is-suq intern. Aħna niddiskutuhom wieħed wieħed fuq bażi individwali ħalibek aħna niskuraw li jkollna diskussjoni ċari, però dawn it-tlet rapporti huma marbuta ma' xulxin U ħanibdew bid-diskussjoni tal-ewwel rapport dwar it-tmexxija u s-subija fis-suq waħdini. Sinjora Kanjeti, Kirchbock. Grazzi ħafna l-ewwel net jiena nixtieq ringrazzja x-shadow rapporteurs kollha illi jiena flimkien magħhom ħdimt tajjeb ħafna. Kellna tim tajjeb ħafna. Jiena nixtieq ringrazzja wkoll rapporteurs illi kienu f'kuntat ma' kumpaniji u ma' ċertu ċittadini aħna l kemm aħna nkoordinaj l oppożizzjoni tagħna u l flimkien kien hemm 134 l-emenda illi tresqet fil-fatt u aħna diskutejna dawn l-emendi ma' tliet rapporters oħra u aħna. Temna li fil-fatt ħanibdu xi ftit mill-emendi li tresqu għal rapport wieħed iżda li fil-kontenut tagħhom huma aktar relevanti għal rapport ieħor. U nexxina niftehmu aħna wkoll għamilna progress fid-diskussjoni ta' ma' shadow rapporters dwar numru konsiderevoli ta' emendi li kienu tresqu l-emendi ta' kompromess li bħalissa aħna qegħdin nanalizzaw il-President tuqqaf il-kellima, titloba skuża u tajt jekk eh, dawk jaġobkom nitlobkom il dawk li bħalissa ħarġin mill-kamra uħorġu bil-kwiet, tamlu ħafna stopju minn kalla din tkun għadin nittelfu l-rapporter li għadda t-prezenta. Iva, dawn li emendi ta' kompromess kif kont qed ngħid jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet ġifieri mixxija politika, il-forum ta' suq waħdini u l-ewwel 20 ħassibu priorità, id-dialogu mas soċjetà ċivili u ma' ċittadini, regolamentazzjoni aħjar tista' tkun inqas regolamentazzjoni, punti ta' kuntatt uniku skont id-direttiva tas servizzi, għodot li jistgħu jgħinu nasa biex nsolvu l-problemi, l-użu ta' dawn ir-regolamenti aħjar milli l-użu tad direttivi kif ukoll inforzar u tabelli. Aħna nittamaw illi l-ġimgħa id-dieħla fi Strasburgu aħna nkunu nistgħu nikkonkludu ix-xogħol tagħna fuq dawn fuq dawn l-emendi ta' kompromess u nittamaw illi nkunu nistgħu nlestu x-xogħol li għandna nagħmlu. Grazzi. Je vais donner la parole maintenant au rapporteur fictif. Nous allons commencer par Mitro Repo. Issa għandu għaxa daw rapporters. Jena nishtiq ningrazzja ħafna Sinjor Kanivova. Aħna nixxinna nilħu emendi ta' l fuq dawn l-emendi ta' kompromessa li jina soċjalisti u importanti <coughs> ħafna. Illi konna dan id-dialogu miftuħ mal-reprezentanti tas soċjetà ċivili. Jiena nittama li nkunu nistgħu nsibu ftehim ukoll nilqu ftehim bejnietna. Nafu li hemm possibilità ta' collective redress li fil-fatt kienet diġà adottata fil-kontest ta' dan ir rapport U nittama li aħna nkun nistgħu kompromess anke dwar dan il-punt u dwar tmexxija politika li huwa wieħed mill-punti li inti semmejt naħsbu li din hija kwistjoni importanti ferm. Jiena żidt xi ħaġa wkoll li fl-ispirtu ta' Trattat ta' Lisbona hemm bżonn ta' din l-emenda li ressaqt però l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali wkoll għandha titqies sabiex intejbu sinerġija, però aħna għandna sitwazzjoni tajba ħafna f'dak li għandu xaqsan tmexxija u nixtieq ringrazzja r-rapporter kif ukoll hija tal-membri tat-tim. Ringrazzja. Shadow Rapporter tal-għalda mux jgħat prezenti, ma jidirx li jemħat iktar li jishtiq jitkellem u san jishtiq li nadi. Issa kinti kont xedur rapporter ta' ħafna soċjetiva, jiena fil fatt nixtieq ringrazzja lill-kollegi li ħadmu ma'na u xedur rapporters tal-rapporti kollha, tal-kooperazzjoni, tajba li kellna aħna nexxinna fil fatt insibu kompromissi tajbin għall maġranza tal-emendi li u jiena ħanirtira xi ftit mill-emendi għall-għanijiet ta' dawn il-kompromessi aħna nistgħu naraw li mexxin fil direzzjoni tajba u nittama li fil-qafas tar-rapporti l-oħrajn ukoll kun nistgħu nimxu bl-istess mod daqshekk pożittiv. Ringrazzja. Si, Madame Emma McClarkin. Signor Makaki, Iva jena nishtiq illi nikkonferma Iva fil-fatina da ċedaw rapporter ta' ħafna rapporti fuq l-agenda tagħna tal-lum. Jiena naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna l-emendi huma tajbin ukoll u nixtieq li naqsam magħkom ħsibijiet li għandi dwar dawn il-punti għall ekonomija soċjali kif ukoll għall-inklużjoni li kienet tresqet dak il-punt li tressaq ukoll mill-partit tal-ħodor dwar dawn l-emenda jiena nixtieq li tinkludu intom il-punt tiegħi dwar l-emenda 107 minħabba li huma s-soltu l-awtoritajiet kompetenti li jkunu qegħdin jagħmlu evalwazzjoni tal-informazzjoni ġifieri nixtieq li tiktar informazzjoni dwar dan u jiena nixtieq ukoll ngħid li anke dwar dawn l-ewwel 20 punt li jgħet iħassib għal dawn l-20 priorita jena nasib li forsi dan għandhom jitrisqu din il-kunsil ħallibek aħna nkunu nistgħu nitkellmu iktar dwar l-impenni ta' regolamentazzjoni aħjar. Jiena nixtieq li niskutu aħjar l xabe però naħseb li dan kollu li qed ngħid huwa validu għal jiena naħseb ukoll illi. importanti ħafna illi ma nibdlux l-affarijiet b'mod drastiku jekk aħna nibbutaw fuq eh, jista' jkun li konna bżonn nivvutaw b'mod separat fuq il-collective redress. U kien hemm punt ukoll per l-ODR li aħna eh, fil-fatt diskutejna l-aħħar darba meta wasalna diskussjoni tal-emendi u aħna kuntenti ħafna għax-xogħol li aħna minna ma' xogħol rapporters tagħna. Ingrazzjak. Merci. Alors, Monsieur Denis de Jong. Grazie Hafna. Sir Denis de Jong mux prezenti. Merci. Grazzi. Għaw xaħat li jishtiq jikkommenta dwar dan il-rapport. Hemm tlet rapporti jirigwardaw il-lat eh, dwar is-suq waħdini u l-istess bl-istess ta' żmien għat-tlieta li huma il-komitat għandu jikkonsidra it-tliet rapport jiġifieri forsi nistgħu nħarsu lejn it-timetable wara d-diskussjonijiet ta' tliet diskussjonijiet u mbagħad nagħtu l-kemm il-Kummissjoni sabiex nkun nistaw ikonna l-kummenti kollha f'daqqa sakemm għaw xi rappreżentant mill-Kunsill mhux il-każ. Mux nistaw naddu għattini rapport suq wahdini għall-Ewropej u minar ma naħlu iktar żmien se nagħti il-kelma lil Antonio Fernando Correa de Campos. Grazzi ħafna, Sur President, Sunjura President. Irċivejna 266 amendi għal dan ir rapport u minnhom 52 minnhom japplikaw għal kapitoli, kapitoli tal-prioritajiet, ġifiri qed nara li hemm eh, ħafna opinjoni differenti dwar dawn il-prioritajiet, kenna ħafna kenna ftit laqat mar-rapporters u l-koordinaturi. Kenna wkoll laqat mal-shadow rapporters u rapporters mill-kumitati l-oħrajn involuti. Ġifiri ħdimna fi spiritu ta' kooperazzjoni fuq livelli kollha tal-laqat fis-16 ta' frar kien hemm eh, laqat ta' shadow meetings u ddeċidejna li ħanaslu għal kompromess dwar il-prioritajiet sabiex ikonna pożizzjoni pożizzjoni ta' kunsens. Is-saħħa ta' dan ir-rapport jiddependi mill-abilità tal-Parlament li jipproduċi rapport u ma jkonniex ebda diskrepanzi fl-opinjoni tagħna dwar din il-kustjoni fl-imkien mar-rapport Grek u uh, kol dwar is-suġġett tas-rapport ta' Mario Monti. Dawn ukoll uh, ħarġu ħafna mill-aspetti innovattivi dwar kif nistgħu nsaħħu s-suq waħdini u noħorġu minn din il-kriżi li ninsabu fiha. Jiġifieri għandna bżonn pożizzjoni unanima Inkunu qegħdin ngħinu lill-Kummissjoni Barniers sabiex eh, jinforzaw il-lat tas-suq waħdini. Iddeċidejna wkoll li hemm bżonn li nevitaw li jkun hemm xogħol doppju. Għanna tlet rapporti għaw qoddimna ġifieri m'hemm bżonn li nippermettu li jkollna jkun hemm indirizzar tal-kwistjonijiet ċertu duplikazzjoni tax-xogħol. Naħseb rnexxielna b'ċertu suċċess forsi naqblu l-kol eh, dwar il-kustjoni li nevitaw il-xol doppju naħseb li ħadd ma jirrit eh, jieħu l-pożizzjoni tiegħu dwar dwar dan is-suġġett. Jiġifieri il suġġetti kienu qed jiġu indirizzati b'ċertu sens tajjeb ta' kooperazzjoni ħajib jitnidu n-negozjati issa shadows u rapporters l-oħrajn kollhom ukoll opportunità tal biex jaraw il-prioritarijiet li ġew proposti hemm seba' prioritajiet l-ewwel waħda l-kwalifika il-passaport Ewropew, it-tieni s-sorveljanza tas-suq, servizzi, servizzi bankarji bażiċi, il- il-komparabilità tal ispejjeż tal-banek ir-raba priorità il-mobilità tal-ħaddiema u l-mobilità tal-pensjonijiet il-ħames il-klawżoli soċjali illi għandhom jisibu postom fil-leġizlazzjoni tas-suq waħdini is-sitt priorità hija tneħħija tal-roaming charges u s-seba il-qafas il-leġislazzjoni ta' qafas fi kwistjonijiet ta' interess ġenerali. Jien ma konċ il-kap tal-missjoni iżda il-ġimgħa l-oħra kien hemm numru ta' membri li għamlu żjara fl-Ungerija fejn kellna la' għammek mal-parti l-oħra Ungeriża fil-koalizjoni Ungeriża li tikkorrispondi għall koalizjoni tagħna u f'dan id-dibattitu tajna importanza l-prioritajiet wieħed u tnejn ċewe rikonoxximent tal-kwalifika, tal-kwalifikir u eh, sorveljanza tas-suq. Fej l-ewwel u t-tieni prioritajiet kienu prioritajiet illi il-kollegi Ungarisi tagħna wkoll kienu qegħdin jindirizzaw, jiġifieri forsi nista' ngħidlek bħala informazzjoni oħra biex nagħti informazzjoni mhux qed tirrepreżenta l-pożizzjoni globali, il-pożizzjoni komuni tal-allan ta' din il-iżjara ġewwa l-Ungerija. Għada ħad ser inqasmu l-lamendi proposti u nispera illum ikolli l-opportunità li nitkellem ma' shadow rapporters ma tantx għandna żmien biex nagħmlu hekk nispera li ħankun nista' nqassam eh, it-test emendat ta' dawn il-prioritajiet jekk għandkom xi affarijiet li jintridu tbidlu jekk joġobkom nitlobkom biex eh, twasluna l-kommenti ta'kom nishtiq nirringrazzjakom għall-ispiritu ta' kooperazzjoni ta'kom. Grazzi. Euh, Madame Vontuni Thun et Unenstein n'étant pas Grazzi, Signora Fantuna Onishta, mux edha edaw il-kelma lil. Next man, dikin danka auch di... Grazzi ħafna, nishtar ringrazzi ħafna Shadow Reporters, Sur Korea da Campus, saħna ġemal li għaddit fil-fat t tkellimna ħafna fu dawn il-punti illi huwa diġà semma nishti nixtieq illi ringrazzja ħafna l kollega l-Sinjura Fontun illi hija i forsi ma kienx taqseb kontenta bil rapporta Korea de Campos resqet ħafna u ħafna emendi għal rapport però kollu aħna xortu waħda naħsbu li hija pittos pożittiva li lum aħna għanna lista ta' emendi ta' kompromess illi tressu għanka f'dawn fil kontest ta' dawn prioritajiet jiena naħseb li bekk aħna nistgħu fil-fatt nagħmlu pass zaħir l qudiem u l njura Tun tiġi qed tara wkoll qed tara fil-possibilità li aħna nilħu kompromess u naħseb illi l lemma tisa ta' kompromess li trasqum mis-Sur Korea ta' Kampus sabiex aħna nifukaw iktar fuq il-prioritajiet, jiena naħseb li fil-fatt aħna nixtiequ illi naraw anke fil-kuntest tal ppp anke fil-każ tal klausula soċjali, jekk aħna nistgħu ukoll inkludu eh, iktar remendi fuq il- fuq dawn il-prioritajiet ukoll aħna mħazbin daqsxejn dwar dak illi hemm miktub fuq il-klawżola soċjali importanti ħafna li dejjem l-evalwazzjoni soċjali tkun inkluża f'din ir-rekomandazzjoni jiena naħseb illi ehm, dan il-każ jista' jkun li klawżola soċjali qed tkun diffiċli fil-fatt nimplementawha fil-prattika u aħna nixtiequ li fil-fatt fil-prattika aħna jkollna klawżola hija faċli tapplika. L-IPP wkoll ressaq numru ta' emendi dwar il-prioritajiet l-ewwel li naqsu l-miżati tal-asself ta' flus min-naħa tal-balek, apparti minn hekk ukoll nixtiequ li aħna ikonna iktar għalfi reċiproku tal-kwalifiku wkoll tax-xogħlijiet u tal-professjonijiet u naħseb li jridu nagħmlu pass importanti l qoddim ħafna kif dak li għandu xi jaqsam milli l-ħaddiema kollu l-possibiltajiet li aħna qegħdin nofruhom u naraw li l-emendi u d-dispożizzjoni tal-ġodda li aħna nintroduċu ma jkunux qegħdin jillimitaw il-pożizzjonijiet tagħhom jina naħseb u koll li aħna nibqaw miftuħin ħafna ħallibek naraw jek jekk nistgħu xintlaħqu kompromessi oħra ningrazzjak ħafna. Merci, Monsieur Crossman, s'il vous plaît. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie Herr ħafna, Signor President. Jiena wkoll nixtieq eh, ngħid li Fi Strasburgu aħna kellna fil-fatt diskussjoni ma' Shadow Reporters u din kienet diskussjoni tajba pożittiva ħafna minħabba li aħna rnexxinna navvanzaw u nagħmlu progress fuq bosta punti u jiena minħabba illi ma tantx għandna ħafna ħin nixtieq nitkellem fil-qosor l-ewwel tliet emendi ta' kompromess għandna daqsxejn ta' problema tiegħu. Il-problema huwa hija fil-fatt li f'dak il-punti li huma marbuta ma' klawżola soċjali dawn joħolqulna daqsxejn problemi nafu li dawn huma Eh, punti li huma qegħdin ħafna għal qalb il-Partit Soċjalista iżda rridu naraw li dan ikun jista' jkun implementat tajjeb fil-prattika jiena naħseb illi hawnhekk maħniex qegħdin naħsbu wkoll għall-ambjent iżda rridu naraw ukoll x'tip ta' implikazzjonijiet ħajkollhom dawn l-istess emendi li huma forsi maħsuba favur il pożizzjoni tal-ambjent jekk dawn qed kollhom xi tip ta' effett fuq eh, oqsma oħrajn, ġifieri aħna naħsbu illi il-Soċjalisti Demokratiċi jixtiequ li nagħmlu ħafna iktar affarijiet għal din raġuni din jipproponu din il-klawżola soċjali, però jiena naħseb li din klawżola soċjali għandha wkoll tikkonsidra l-effetti li jista' jkollha din l-istess dispożizzjoni fuq osma oħrajn. Issa dwar eh, soluzzjonijiet l-oħrajn li jiswa ikunu proposti bħala soluzzjoni tajba għal kollox jiena naħseb illi hija ta' problematika ħafna minħabba illi nafu li stati membri tagħna għandhom sistema differenti ħafna. Jkun diffiċli li inti tipprova timplementa ċertu dispożizzjoni bl-istess mod f'kull pajjiż. Jiena naħseb li anke f'dan il-kuntest huwa ċar li id-direttiva li għandna bħalissa fil-fatt għandha qalba ta' eh, protezzjoni minima li għandha tkun offruta iżda mbagħad għandna l garanzija ta' flessibilità massima għalibek aħna nkunu nistgħu nqisu e, sistemi differenti li għandna fl-istati membri jiena naħseb li anke f'dak li għandu x'jaqsam it-tariffi e, u bosta punti oħra jiena naħseb illi anke f'dan il-kuntest irridu naraw illi aħna nikkonsidraw sistemi differenti u pożizzjoni differenti ta' stati membri, però mixin fid direzzjoni tajba u nixtieq li nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni, nixtieq ningrazzja ħafna lir rapporter u għal dawk l-emendi ta' kompromess illi wara issa Mkell fatt li hemm bżonn li niddiskutuhom daqsxejn iktar jiena nixtieq ngħid ukoll li importanti li dan l-att tas-suq waħdini jkun iktar b'saħħtu fl-aħħar mill-aħħar wara dan ix-xogħol kollu ringrazzjak. Merci. Je vais demander Grazzi ħafna. Nixtieq nitlob lil dawk kollha li jixtiequ jitkellmu biex jitkellmu fil-qosra li m'għandniex ħafna żmien hija kwistjoni importanti huwa minnu u għatem ħafna xogħol xi jsir qabel ma nistgħu nilħu kunsens, kunsens illi jotta l-kulħadd. Iva ħan nitkellem fil-qosor fil-fatt minħabba li jiena naħseb li dawn il-prioritajiet li qed nitkellmu dwarhom jiena ma analizzajthomx, però wara dak illi qal Il-rapporter jiena nixtieq insaqsa xi ħaġa dwar l-aċċess ta' servizzi bankarji jiena naħseb li dini xi ħaġa importanti ħafna żdawa semma wkoll il-punt li ħort li għandu x'jaqsam mal-aċċess ta' swieq u aħna rridu naraw eżattament li hawnhekk aħna fil-fatt qegħdin nitkellmu fuq il-konsumaturi u qegħdin nitkellmu fuq is-self responsabbli iżda ma nistgħux imbagħad inkopru suq kollu tas-self minħabba li l-Kummissjoni dan diġà koprew dan il-punt meta tkellmu għandi mistoqsija dwar dan u apparti minn hekk naħseb li huwa interessanti ħafna li l-Partit tal-Liberali issa qegħdin jissuġġerixxu li jkun hemm evalwazzjoni tal- u studju ta' impatt soċjali U jiena naħseb illi din hija emenda u suġġeriment pozittiv ħafna mħabba l-importanti li naraw xejn jsewgu l-implikazzjoni ta' dawn il suġġerimenti li ngrazzjak. Hello, yes, I'm speaking on behalf of, of... Malkem jappoġġa xogħol kollu li sar dwar din il-kwistjoni u l-aspett prattiku nixtieq jara konsens il-konsens ħareġ wara nofsinhar illum forsi jispera li l-koordinaturi jkunu jistgħu jiddeċiedu fil-laqgħa straordinarja l-ġimgħa d-dieħla jekk hux vijabbli jew le li jkun hemm ambra eh, resolution. Il-Kummissarju Panjer qal li huwa dispost li jisma, jisma suġġerimenti ġodda dwar il-prioritajiet il-ġodda jekk inħarsu lejn l-emendi illi waslunna nofsenar l illum ma jedirx possibbli illi nkunu nistgħu nappoġġaw il-prioritajiet l-emendi 4 u 5 u hemm ċertu riservi dwar il-livelli ta' prioritajiet irridu nagħtu ċertu priorità l-kompromessi 6 u 7. ser nħalli l-affarijiet kif huma nispera li forsi tini opinjoni iktar ċara iktar l-qoddim, grazzi. Monsieur Triant Triantafilides? Grazzi ħafna. Nishti nirringrazzja l-rapporter u nejt li aħna naqblu mal-avviċinament tiegħu fejn aħna nistipulaw bħala l-ewwel priorità id-dimensjoni soċjali fejn indikaw li l-aġenda ġdida għas-suq waħdini għandu jinġib fisseħ sabiex ikun hemm tisħiħ tal-ġustizzja soċjali madanakollha aħna intavolajna numru ta' emendi skont tliet objettivi Irid ikun hemm ċertu objettivi kwantitattivi għal valutazzjoni tassi valutati fuq modelli soċjali. It-tieni l-utilitajiet jew servizzi ġenerali m'għandhomx jiġu koperti mill-liġi tal-kompetittività jew il-liġi tas-suq waħdini u t-tielet il- it-tliet objettiv huwa illi il-collective bargaining għandu jkun għandu jkun parti mill-proċess ta' negozjati fi kwalunkwe żvilupp eh, ta' leġiżlazzjoni tas suq waħdini. Grazzi. Grazzi ħafna. Sernati il-kelma l-Sinjura Gibalt u s-Sinjura Vegler Evelyn nħoss nasib li ħatajt l-istess ħaġa li ħanajtina. Grazzi ħafna, Sinjura President Jina nixtieq eh, nitkellem dwar punt importanti ħafna li aħna nasbu li forsi kien diskuss xejn mod kontroversjali li huwa il kwistjoni tal klausula soċjalina naħseb li forsi m'hemmx daqshekk hemm xi problemi sabiex aħna nifhmu eżattament x'qed niproponu meta aħna nipproponu din il-klawsula soċjali min-naħa tal- Partit ta' Soċjalisti Demokratiċi aħna naħsbu li huwa meħtieġ li fil-fatt dak li hemm fil-kuntratti u fil-trattati nerġgħu jkun qajjem mill-ġdid ġifieri is-suq eh, soċjali l-ekonomija tas-suq li hija importanti ħafna u li hemm bżonn li aħna nirrealizzaw ċertu elementi importanti u aħna rridu ngħidu biċ-ċar li huwa importanti ħafna li dawn l-elementi soċjali fil-fatt ikunu Eh, Kollu post importanti anke fil leġizlazzjoni Ewropea. Jina nixtieq nfakkarkom ukoll li aħna maħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa astratta minħabba li aħna għandna klausula soċjali anke fid-direttiva tas-servizzi u nixtieq illi forsi intom ta' tuħarza terġa' għal darba oħra l-direttiva tas-servizzi ħalli bekk taraw illi aħna fil-fatt għandna din il soċjali u tistgħu taraw illi din id differenza din il soċjali bl mod ma qiegħda tpoġġi tikkontesta jew tpoġġi dubju fuq eh, is-sistemi tas-suq tax-xogħol illi hemm fi stati membri differenti. Iżda meta aħna nisimgħu illi hemm daqsxejn ta' kunflitt kif ukoll hemm pożizzjoni min-naħa tal-partiti tal-IPP u tal-Liberali dwar din il-klawżola soċjali jiena nixtieq illi forsi konsultaw naqra mal-kollegi kollega Campax u kollegi oħrajn jekk aħna nistgħux nużaw kelma oħra li forsi tistgħu tgħinkom, però aħna nridu nużaw trattat ta' Lisbona minħabba li fil-fatt dan jista' jwassal għal fatt li ċittadini mbagħad jistgħu jaċċettaw leġiżlazzjoni Ewropea u bekk biss nistgħu nimxu l-qudiem b'mod pożittiv għal kulħadd. U din l-evalwazzjoni tal-implikazzjoni din hija xi ħaġa kompletament differenti, din hija xi ħaġa li aħna permezz tagħha naraw x'qed jisir fl-implementazzjoni x'inhuma l-effetti u għal din raġuni nixtieq najt li kuntenta ħafna illi hemm qali u malesti għad-diskussjoni minħabba li s'issa aħna ma staqajniex nilħu kompromess dwar dan fil-Parlament u nixtieq li kuna diskussjoni bħal din grazzja. Madame Weiler. Ja, Herr Kreuzmann. Grazzi ħafna, Iva, Sur Kreuzmann, jena nixtieq illi ngħidlek xi ħaġa aħna fil fatt kważi xahar ilu għamilna kontribuzzjoni fejn preżentajna l-opinjoni tagħna dwar l-evalwazzjoni tal-impatt. U hawnhekk aħna fil-fatt fil-kuntest ta' din il-preżentazzjoni kien hemm maġġoranza żgħira favur l-evalwazzjoni tal-impatt li aħna proponejna li fil-ġejjini għandu janalizza s sodisfazzjoni tal-konsumatur kif ukoll il-sistema kif inhi bħalissa. Din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni s'issa kienet għadha m'għamlitx, jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna għandek tanalizza eżattament xi tittajt. Inti qed ukoll il ġermani kif ukoll pajjiżi oħrajn huma l-imsieħba f'dak li għandu x'jaqsam tariffi għal kummerċ barani, però apparti minn hekk hemm ċertu oqsma li forsi huma iżgħar illi eh, hemm bosta kundizzjonijiet li huma stabbiliti. Pereżempju protezzjoni tal-ħaddiema aħna fil-Ġermanja Nafu li l-protezzjoni tal-ħaddiema hija stabilita mill-Parlament Ġermaniżi, Ġermaniż u mhux mill-imsieħba tat-tariffi tal-kummerċ dawn huma affarijiet li jkunu stabiliti mill-istat jew inkella min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri hemm ċertu oqsma illi huma separati minn ċertu oqsma bħal pereżempju il-paga minima illi f'dawn l oqsma mhumiex l-imsieba soċjali biss illi d deċiżjonijiet. Ningrazzjak. Merci. Grazzi ħafna. Ma jder li m'hemm ħadd iktar li jixtieq jitkellem ħanes u lejn it-taqsima kummerċjali ta' tkabbir, grazzi ħafna Sina President, nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjonijiet tagħkom permezz tal-emendi għal dan id-dokument għandna ħafna emendi u bħalissa qegħdin naħdmu fuq konsens jira li xinħoss li dan mhux ir-rapport tiegħi biss iżda huwa r-rapport tal-kumitat tagħna sabiex nilħu kompromess biex dan jilħaq eh, ukoll eh, konsens fil-plenarja wkoll. Forsi hemm ċertu difficultajiet minħabba ċertu differenzi ideoloġiċi iżda ħan nipprova ndaħħal il-kompromessi il-konsensi kollha jien għamilt 16 eh, il-kompromessi li kopri il-paragrafi kollha dwar l-e-commerce, service concessions, copyrights, improvajt ninkludi ħafna ideat f'dan il-dawn il-konsensi, nixtieq nagħmel komment biex tifmu dwar ċertu għaliex ċertu għamendi ma ġewx inklużi oħrajn ġew inklużi minkejja li Eh, l-emenda oriġinali ġiet intavolata f'paragrafu differenti. Nirridu nagħmlu prioritarizzazzjoni dwar x'inhu l-iktar importanti għall benefiċċju tas-suq waħdini. Bekk dan għalhekk għandna paragrafu wieħed għal kull kwistjoni biex nevitaw li jkollna rapport twil nixtieq inżomm kollox fil-qosor u bekk għat ħafna paragrafi flimkien ħafna kollegi wkoll intavolaw eh, paragrafi ġodda dwar xiex jew liema komitat ġew intavolaw ċertu rapporti jiena nħoss li m'għandniex nagħmlu kompilazzjoni ta' xogħol preċedenti iżda li nsaħħu l-komunikazzjoni għas suq waħdini fil-waqt li nkunu qegħdin naqdu flimkien l-idejat tagħna nipproponi li laqa li mis li konna li tkun nar l-erba disa ta' marzu biex nifanalizzaw l-opinjonijiet tagħna u li naħdmu flimkien għal koordinazzjoni ta' tliet rapporti nafu koll li fi Strasburg ser niddiskutu jekk ħajkonniex riżoluzzjoni konġunta jew le. Grazzi ħafna. Merci. Euh, le Monsieur Carras n'étant pas là, est-ce que pour le PPE quelqu'un? Għalli PPE xaħat li jitkellem? minn flok is-sur Karas le. Nixtieq nirringrazzja lis-sur Christian Boysu għax-xogħol li għamel u għax-xogħol li kulħadd għamel għaliex dina dan kien xogħol li sar fi spiritu ta' kooperazzjoni dwar il- eh, kompromessi proposti nħoss li risqin fid-direzzjoni tajba għaw hemm ħut minnhom li n tard fl ingliż forsi nkunu nistgħu niddiskutu dan kollu fid-9 ta' Marzu jekk nistgħu nagħmlu xi progress iżda madankollu nħoss li xorta sejrin tajjeb hemm punt wieħed li nixtieq inħoss li għandna niddebattu fid-9 ta' Marzu dan u l-punt dwar is-servizzi ta' interess ġenerali u hija kwistjoni għal qalbi ħafna din il-kwistjoni essenzjali li taffetwa t-tlet rapporti kollha mhux biss taffetwa l-ċittadini, is-servizzi ta' interess ġenerali kienu mezz importanti li biex naffrontaw il-kriżi importanti għad kabbir u għall-imprizi inħoss li din il-kwistjoni għanda s posta fil-rapport kom il-koll dwar il-prokura pubblika rridu mmorru lil-in Irridu nitlu iktar fid-dettal dwar il-partenarjati pubbliku privati qegħdin ninsabu fin-nofs ta' kriżi finanzjarja hemm ftit mezzi disponibbli biex nindirizzaw is-sitwazzjoni u l-partenarjati pubbliċi u privati ser ikunu kollom rwol fil-proġetti infrastrutturali bżonn naraw xħadem tajjeb fil-passat fejn qed jinħolqu l-problemi l-istess argument jgħod tal-konċessjonijiet il-punt tagħkom u interessanti rridu nkunu preċiżi. Irridu naraw x'ħadem f'ċertu pajjiżi nevitaw dak li ma ħademx eh, f'pajjiżi oħra. U l-aħħar komment dwar il-prioritajiet daw il-prioritajiet għandhom il-kunu prioritajiet komuni irridu naħdmu fuqhom f'daw it-tlet rapporti irridu naċċertaw illi l-gruppi kollha jappoġġawhom sabiex l-opinjoni tal-Parlament ikollu ċertu pis, ċertu importanza. Inħossi li l-prioritajiet fil-fatt huma hija waħda mill-iktar partijiet importanti f'dan ir-rapport. Iżda jekk joġobkom għatu ħarsa lejn l-amenda numru 38 illi aħna fassalna flimkien jiena kont waħda minnhom ukoll din appoġġjata minn numru ta' persuni fil-rapport beres jekk ġobkom għatu ħarsa li dan il-punt forsi nishtiqu jridu jkollna vot li huwa konsistenti mal-vot li ħajin ġib fil-plenarja. Grazzi. Sie komme ich zu allen dran, aber das ist ganz. Jena naħseb li ħaġa pozittiva ħafna li fil-fatt. Jena nista' nitkellem wara Sinjora Jan Jot, minħabba li naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna li hawnhekk ma nwaslux għal fatt il leġiżlazzjoni tinqasam f'ħafna biċċiet żgħar. Jiena nixtieq li nifoka fuq il-konċessjonijiet tas servizzi u l-Green Book. Jiena naħseb li l-Kummissjoni fil-fatt diġà qalet li fil-bidu tas-sena tieħla ħadd proposta għal direttiva ġdida dwar dawn il-kwistjonijiet aħna sabiex nissemplifikaw u nagħmlu kontribut għal semplifikazzjoni tax-xogħol leġislattiv tagħna aħna rridu naraw illi xar jew xarejn qabel ma tasal din il-proposta nagħmluha b'mod separat kif għamilna fil-każ tas-servizzi ħallibek nevitaw il-leġiżlazzjoni tkun maqsuma f'partijiet differenti u għadin raġuni jiena nixtieq illi ngħid pros nagħmel suġġeriment anzi lill-Kummissjoni tara illi fil-fatt aħna nimxu fuq l-eżempju ta' direttiva tas servizzi ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naħdmu fuq dan kollu bħala pakkett iżda mhux bħala elementi individwali inkella ħanispiċċaw partijiet differenti ta' dan ir regolament li ma jagħmilx sens. U anke dwar dawn is subijiet privati u dawk pubbliċi jiena naħseb li anke fil-kontest tal eurobonds kellna dan il-punt u aħna rridu naraw mill-Kunsell ukoll jekk huma jixtiequx imorru f'din id-direzzjoni jew le kif suġġerixxa s-Sur Bużojn ingrazzja. Thank you. Um, I'm speaking today on behalf now of Mr. Kuzusnik um, on the report of Mr. Dwar il-rapport ta' Sir Buzoj li ġeneralment huwa jappoġġa u bekk ma ressaqx ħafna emendi dwar dan u huwa dispost li jappoġġa l-emendi tagħkom. sabiex dawn l-emendi jitqedu fl-atti tas-suq uniku sabiex ma jkollinx iktar duplikazzjoni tar rapporti differenti. Iżda għadu qed janalizza l-emendi ta' kompromess u hemm ċertu amendi li huwa eh, konċernat, pereżempju l-kompromess ħamsa tal-e-commerce fej il-numru 102 iħassar il-bekku eh, mhuwiex ċert jekk jistax jiffirma l dan eh, the, uh, the European Parliament's report, which eventually may not call for harmonisation of contract law, but he's prepared to... Is Iżda huwa dispost li forsi yista, forsi tkunu tistaw tiktbu għab tal abta li mot li kun yista yifem il-punt dwar il-counterfeiting u l-piracy jħossi li ju ser jappoġġa il-klim dwar li pipi dwar il-kompromess numru 13 dwar il-Consolidated Tax Base CCTB dan huwa jott tal-grupp tagħna numru 2 u l-emenda 167 mhux inkluż eh, minkejja li dan għandu jkunu jkun inkluż. Forsi wieħed irid jagħti ħarsa lejn il-kliem ta' dan sabiex dan jiġi inkluż f'dan ukoll. Dwar l-emenda 16 mhux kompromess aċċettabbli f'dan l-istadju l-atti tas suq waħdini għandu qed jiffoka biex jinżammu l-prioritariet u dan ma jiġix ikkonsidrat bħala priorità. Bekk irridu nevitaw prioritajiet li l-Kommissjoni ġanda fis-seħ u noħorġu bi prioritajiet ġodda. Grazzi. Si, madam. Grazzi. Is-Sinjora Sensen. grazzi ħafna, Sinjora President. Grazzi l-rapporteurs. Nixtieq ringrazzja tlet rapportes kollha kemm huma fil-fatt. U nixtieq ninkoraġġikom il-koll biex iddaħlu l-emendi li aħna preżentajna aħna ħdimna tajjeb ma tlieta li jintom. Issa, kien hemm xi diskussjoni l-aħħar darba dwar klawsola soċjali u dimensjoni soċjali, eccetera, eccetera. Issa, aħna Et meta nitkellmu fuq tkabbiru intraprizi, għanna nenfasizzaw ukoll fuq l-importanza tal-klawsola soċjali. U ma importanti l-intraprizi u tkabbir ukoll kollu naqbel mal rapportell li miex kwistjoni ta' terminoloġija li hija importanti, ma l-kontenut u l-impatt li huma importanti. Nista' nagħmel xi kummenti f'dak li għandu xaqsam mal-importanza tal-prokura pubblika transkonfinali, naħseb li se tkun kwistjoni importanti ħafna l-ħafna kumpaniji kbar. Minna ħatana bħala grupp aħna prezentajna xi emendi li għandhom jenfasizzaw iktar l-importanza tas settur pubbliku għal prokura pubblika irridu nassiguraw koll il-benefiċi jmorru jkunu diretti lejn l-SMIs ukoll. koll Allura aħna prezentajna dawn l-emendi żgur li tistgħu issibuhom u taqrawhom b'attenzjoni naħseb huwa importanti ħafna l-SMEs. <coughs> Nista' nsemmi nagħmel kumment ieħor u dan huwa dwar l-investimenti transkonfinali u il-risk capital investments aħna prezentajna emenda illi nħoss li importanti ħafna. <coughs> Iżid biss xi kliem imma tajt li aħna rridu nirregolaw l-investimenti permezz ta' kapital ta' riskju, risk capital, fil-stat membru oriġinali minn fejn kun sar il-kapital. Issa, dawn l-investimenti b'mod in ġenerali suġġerixxu illi aħna għandna bżonn xi tip ta' regolament komuni, xi tip ta' regolament komuni huwa importanti ħafna, speċjalment għall smis li biex ikun hemm l-assigurazzjoni, li jkun hemm eh, kwadru legali. Hemm xi aspetti oħra nixtiequ nenfasizzaw imma nerġa' niġi lura għalihom inħoss u naraf, Sinjura President, li għandna eh, limitu ta' ħin. Grazzi. U issa s-sur Is-Sur Juva. Grazzi, Signora President. Grazzi l-relatur tax xogħol li wetta. Hemm xi emendi illi jiena prezentajt u nixtieq nenfasizza l-ewwel numru 52 dwar il-kwistjoni tal-patenti privattivi Hawnhekk inkunu qegħdin inkoraġixxu l-istati membri biex forsi jikkoperaw xi ftit iktar. Nissuġġerixxi li 114 u koll 127 ukoll għandhom x'jaqsmu mal-proprjetà intellettwali naħseb il konċert għandu jiġi msemmi b'mod prominenti għanna nħarsu b'mod partikolari lej numru 127 li hija pjuttost interessanti għall-industrija Ewropea. Fl-aħħar 222 il-rapporter huwa importanti niftakru fil-kompetizzjoni inġusta f'dak għandu jxaqsam mal-kummerċ. Xi kultant aħna nkunu pjuttost naj, eh, pjuttost eh, mhux kawti bizzejiet. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq isħab u mhux kompetituri, aħna naħseb għandna nsejħulhom kompetituri u kompetizzjoni ġusta hija importanti d-dinja idea li naħseb għandna nsemmu. President, qabel ma nagħti l-kelma lill-Kummissjoni nixtieq insemmi illi fuq il-privativi Ewropej diġa għamilna sinjal E, b'saħħtu anke fi Strasburgu permezz tal-votazzjoni u kellna maġġoranza kbira. Issa, il-kelma lis-Sinjura Pamela Grunter illi kap ta' l-unità fi DG Market tista' tgħidilna dwar il-prijoritajiet tal-Kummissjoni u kummenti dwar id-diskussjoni diġà kellna jekk jogħġbok tkellem fil-qosor. Grazzi, Signora President l għan tal-Komissjoni huwa l-istess tiegħek, Sinjura President, li nippruvaw naqblu fuq il-prioritajiet. Għandu jkollna prioritajiet iffukati. Għanna naħdmu fl-imkien biex niprofaw niddeċiedu fuq li ma prioritajiet jistgħu jiġu implementati mal-għajm il-Komissjoni u mill kolleġislaturi u biex bekk ikollna dawn f'postom eh, sal-2020. Aħna eh, grati lejn l-isforzi tar-rapporters l-approċ kien biex aħna innuru x'inhuma il-prioritajiet propja u hekk qal il-President Barroso li jrid meta tkellimna fuq il lat eh, ta' suq waħdieni il-konsultazzjoni pubblika u diskussjoni se jkunu se jintemmu il-lejla, allura il-lum huwa l-aħħar jum tal-perjodu ta' konsultazzjoni u l-Kummissjoni delwaqt ħadd tipproduċi rapport dwar riżultazzjoni tal-proċess ta' konsultazzjoni. Ir-riżultati se jkunu fl-idej, fidejna, u jiġu publikati format li aħna nkunu nistaw naħdmu fuq dawk abbażi ta' dawk ir-riżultati li joħorġu. Allura nittamaw wara l-vot tal-Parlament f'nofs April inkunu nistgħu nadottaw l-att finali tal-Kummissjoni. U wara ikun hemm dikjarazzjoni mill-Kunsill tal-Kompetittività f'lejt miem Mejju. Issa, Sinjura Ċer, huwa importanti ħafna dal-isforz li qegħdin nagħmlu fost l-istituzzjonijiet u koll illi aħna nidentifikaw il-prioritajiet kemm jista' jkun malajr li d-deja hija li, li nimplementaw da kollu sa tmiem is-sena d-dieħla. Grazzi ħafna. Grazzi. Fil-qosor infakkarkom fuq il-kalendarju għadin nivutaw fil-komitat fl-imko fuq it-tlet rapporti fis-16 ta' marzu li ġej, un bat ikun hemm votazzjoni plenarja f'April. Issa, edin ftit eh, tart bħala agenda imma id-diskussjoni id-diskussjoni tajba qabel ma niltaqgħu bħala plenarja fi Strasburgu ngħaddu fuq il-votazzjonijiet ngħaddu għal-votazzjonijiet le nispera li kulħadd għandu l-kards fideħjina qed qed tajt il-President illi aħna ma ni studenti tfal tal-iskola. Ah, hemm xi ħadd għandu l-kard li għada Pariġi allura rridu nżidu eh, vot wieħed għal PPE. Imma kulħadd għandu il-kard tiegħu, nistgħu allura nibdew ħanistenna il-ċerti membri biex ipoġġu bil-qeda. U jsibu postom. Vot Et dans le silence, s'il vous plaît il-President. U nixtiequ il-votazzjoni s f'ċertu silenzju. Ah, ah, għandu l-kart fl-aħħar dejjem tajt il-President. Allura nitlob li dawk li jridu jitilqu mis-sala biex jagħmlu dan fis-silenzju. Et je vais laisser la parole à Christine. U issa nagħti l-kelma Eh, l-kollega tiegħi qabel votazzjoni. Grazzi, President. Issa, din hija sempliċi hemm żewġ emendi propjament, waħda minn ħadd tiegħi u hemm oħra. Nista' nappoġġa t-tnejn li huma u nittama nkunu nistgħu jkollna appoġġ għal dan ir-rapport tagħna, grazzi. Mela, dinja votazzjoni qasira, di darba mandux kien hemm problemi. Mela, ħan nivvotaw blidejn. Il-paragrafu 4a. Dawk favur? Dawk kontra? Astensjonijiet? Adottat. Il-paragrafu 5a. Dawk favur? dawk kontra <clears throat> astensjonijiet adottat. U issa il-vot finali b'mod elettroniku dawk favur kulħadd ivvota hemm żewġ voti nieqsa il-PP verament għandu 14 il-votant mela għanna 33 vot mela nerġaw dawk favur dawk kontra astensjonijiet mela adottat b'maġġoranza kbira ħafna nistgħu ngħidu. M'hemmx astensjonijiet u m'hemmx voti kontra. It-tieni vot. Issa dan huwa il-vot dwar ir-rapport tas-sur Karas. Mela, niskuża ruħi fi sur Karas, sfortunatament kellu incident ta' l-iskijar fuq il-muntanji Mela, <clears throat> naddu għal-votazzjoni. il-paragrafu wieħed emenda tnej dawk favur. Paragrafu wieħed emenda tnej tirrepeti President. Ejja nużaw il-kards mela. <clears throat> Ejja nkunu ċari, dawk favur. dawk kontra? <clears throat> ma ġiċ aċċettata. Paragrafu wieħed bil-kard għal darboħra paragrafu wieħed emenda emenda waħda. Adottata. Paragrafu wieħed emenda tlieta dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Adottata Paragrafu wieħed emenda erba. Favur <clears throat> kontra astensjonijiet adottata. L-istess paragrafu wieħed emenda ħamsa. Dawk favur. Dawk kontra. Ma ġiċ aċċettata. Eh, nikkontrollaw għal darboħra dawk favur dawk kontra Astenzjonijiet? votazzjoni magħluqa fil-fatt iva ma ġietx aċċettata. Sewwa proset segretarjat. Il-paragrafu wieħed emenda sitta dawk favur. <clears throat> dawk kontra astensjonijiet adottata. Amenda seba favur kontra astensjonijiet adottata. L-emenda 8 tal-istess paragrafu dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Issa l-paragrafu 2 emenda 9 favur, kontra, astensjonijiet ma accettata. aċċettata. Paragrafu 3 emenda 10 dawk favur, daw kontra nikkontrollaw. Emenda 10 ta' tielet paragrafu. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata fil-fatt. Paragrafu 3 emenda 11. Blidejn dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Paragrafu 3 man amenda 13 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. Emenda 12 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata Paragrafu 3, l-emenda 14, għanna votazzjoni maqsuma. Kif inu mitlub mill-PPE mela l-ewwel parti. Dawk favur, dawk kontra, Ikonna niverifikaw b'mod elettroniku. L-emenda 14 tal-paragrafu 3, l-ewwel parti, l-ewwel eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa fil-fatt ma ġietx aċċettata 15 favur, 15 kontra. It-tieni parti. Għal boħra votazzjoni maqsuma, votazzjoni miftuħa. It-tieni parti verifika e elettronika votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, adottata. U naddu issa l-paragrafu 5 eh, kompromess numru 1. Dawk favur, dawk kontra, adottata. U allura twas iġibna għall-emenda 17, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet naħseb ma ġiċ aċċettata. L-emendo 20 mela ħani namlu verifika fuq l-emenda 17 tal-paragrafu 5 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa I niskuża ruħi jina di bil-fors qabżitli mela l-emenda 20 bridejn dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata maġġoranza kbira issa paragrafu 6 emenda 21 dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata emenda 22 dawk favur daw kontra astensjonijiet adottata. Emenda 23 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Emenda 25 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet adottata. Naddu għal amenda issa l-amenda 26 madix u eh, d-dimna u l-amenda 28 dawk favur dawk kontra naħseb dik ma ġiċ aċċettata ma nivverifikaw eh, b'mod elettroniku l-emenda 28 fuq il-paragrafu 8 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa ma ġiċ aċċettata permezz ta' vot wieħed. Paragrafu 8, emenda 27, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Paragr eh, paragrafu 8, emenda 29, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Paragrafu 8a, emenda 30, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata u l-emenda 31 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. U għallur issa l-vot finali fuq l-opinjoni kollha kemi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwuqa tistgħu taraw ir-riżultat qudiemkom unanimament favur. Nifirħu lir-rapporter nibatulu messaġġ nisperaw li jkun dal messaġġ ikun ta' ċertu soljef għalih. U issa naddu għal-vot tas sur Kreitzmen. Is-sur Kreitzmen tixtieq titkellem le? Iva, hemm emenda li nixtieq nati li ta' kompromess numru wieħed jintkellimt ma' mar-rapporter qabel u ħan nippreżenta fil-mument propizju. Peress li emenda tal-aħħar minuta ikolli nitlobkom nitolbok biex taqra sħiħ hija emenda ta' kompromess numru wieħed li għanna nżidu dis-sentenza. Nitolbu l-istati membri biex jadottaw politika speċifika bil-mira ta' eh, ħaddiema staġjonali. C'est un ajout à l'amendement de compromis. Dinija zieda għal l-emenda ta' kompromess numru wieħed. Normalment. Est-ce qu'il y a des objections? Jeżistu xi oġġezzjonijiet? titlob il-Istati membri biex jiżviluppaw politika partikolari fuq il-ħaddiema staġjonali. Naħseb għandna naqraw il-emenda kollha kemm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 din l-emenda orali aħna ma nistgħux naċċettaw maħabba li aħna din introduċu xi ħaġa kompletament ġdida fid-dokument u aħna ma nistgħux naqbdu nanalizzaw nintu deċiżjoni ta' malajr sex dwar l-implikazzjonijiet li jista' jkollha din il-bidla ġdida li qed nippruvaw nintrodottu. Ma nistgħux naċċettaw din l-emenda orali. Għal din raġuni nixtieq li ngħid dan fi sem partit Monsieur Juvin veut répondre. En réalité, euh, Madame la Présidente. Signora President u Signora Gebhardt, din l-amenda ta' kompromess numru wieħed bħas-soltu hija magħmula minn diversi emendi li ġejjin minn diversi membri. U allura f'dan f'din aħna diġà kellna il-ħaddiema staġjonali msemmijin li frazi li t-inżit ma tiġix mix-xej imma kienet fata mill-emendi li fuqhom l-emenda ta' kompromessi abbażata. Fit-test oriġinali kienet hemm u kif qed ngħid li konna xi ħaġa bħal li ndaħluha fi diskussjoni f'nofs ta' sessjoni ta' votazzjoni hija problematika. Il-bambini birkek forsi hija reazzjoni allerġika li manda xejx taqsam ma ħaddiema staġjonali imma nissuġġerixxi li soġevan illi peress li dan huwa kwistjoni diffiċli naħseb għandha tidħol permezz ta' proċedura tas-soltu ma nafx jekk nistgħux nieħdu emenda bħal din proposta hekk dan il-mod ma nafx kemm nistgħu nivvotaw fuqha. Jekk tħares lejn ir-regoli din hija emenda tal-aħħar minuta u, peress li għandna Għazafna presidenti prezidentina nishtiq ngħid li fisem il-partit tal-IPP aħna nappoġġaw din l-emenda orali ta' sur xogħol aħna fil-fatt minħabba li qegħdin nitkellmu fuq rapport inizjattiva individwali jiena naħseb li rridu naraw illi anka għal-plenarja dinar punt rrit ikun imressa u dim il-permanenti ta' fil-li fil-kuntest rapporta inizjattiva propja din possibilta miex prezenti ringrazzja. Għalli pola On peut très bien le laisser pour la plénière, non Fil-fat din nħallu għal-plenarja. Jiena Nifhem il-kwistjoni ta' Sinjura Gebhardt minħabba li din l-emenda forsi hija daqsxejn ta' sorprendenti ma konniex qegħdin nistennew, però naħseb li nistgħu nappaġġawha minn jekk sakemm din ma tifukax b'mod preċiż fil-aspozjoni tal-ħaddiema. Jiena naħseb Sinjura Gebhardt li naqbel miegħek iżda fuq il-livell leġislattiv għandna nagħmlu dak il-li hemm skont l-ordni tal-leġislazzjoni. Grazzi. Euh, personnellement, je suis de l'avis d'Evelyne, tel que c'est fort. Issa personalment jina naqbel ma' Evelyn illi l-mod kif din ġiet infassla ambi, u ambigu u ma rridx noħloq l-ebda diskriminazzjoni favur jew kontra ħaddiema staġjonali hemm ambigwità u li di permezz ta' traduzzjoni ta' traduzzjoni toħroġ iktar ambigwitajiet. U ma nixtieqx li noqgħod ikonna nivvutaw fuq fl-aħħar minuta hawnhekk. Mhux se noqogħdu e, niġġieldu fuq dan, imma fuq it-test tat turizmu naħseb li huwa vitali li terminu e, ħaddiema staġjonali għandu jidher għax dan huma dinja realtà soċjali u ekonomika dan huwa l-punt li rrid tinsemmi f'dak bi kwistjoni eh, prattika, imma naqbel biss fuq is-suġġeriment, nimxi fuq is-suġġerimenti ta' Sur Kreitzman. Jiena ma naqbilx ma' Sinjora Gephardt, nasab li huwa tajjeb ħafna li fil-fatt li konna din l-emenda orali tista' tkun inkluża f'dan il-kuntest minħabba li aħna għandna problemi dwar dan, però aħna nistgħu nappoġġaw din l-emenda orali sakemm naturalment ikun hemm evoluzzjoni fis suppost. Ringrazzjak. Skużani, eh, issa dwar l-interpretazzjoni tar regoli jinnabbe, pero mux ma nasib li huwa kas li nis li nissottomettuha dim il-plenarja skont ir-regoli, skont ir-regoli tekniċi possibbli li jsir dan mikrofonu jekk jogħġbok għal-kellim. Allora, normalment. La, normalment, ma tistax tagħmel emendi tal-aħħar minuta qudiem u tippreżentihom qudiem il-plenarja, imma għawnek tista' tagħmilha sottomettija t emenda għal għal votazzjoni stenna ftit minuta wieħed minn għaxra għandhom iridu jivvotaw ir-rapporter, il-Sokrajtsman, Bon, alors il faut que le rapporteur de la commission principale. Mella. Il-Kumitat il rapporteur tal il-rapporter principali jrid eh, jippreżenta din il din l-emenda jinkella wieħed minn għaxra tal-membri parlamentari f'dak il-każ allura ħan votaw fuq il-kompromess u bat fuq l-emend orali tiegħek u mbagħad naraw nistgħu ximpoġġuha qudiem nippreżentaw qudiem il-plenarja. Dini dan huwa l-mod eh, tajjeb kif niproċedu? Voilà, bon, alors, on va voter Mela, sena, se votaw fuq l-emenda ta' kompromess biex nibdew. Kif sottomessa illum? mal wasalna. U mbagħad nivvotaw fuq din l-emenda tal axal minuta Mr. Giovan u mbagħad naraw xieġri fil-plenarja. kanarja Tajjeb hekk qed issaqsi President. Ah, oui, alors. Normalement, au rapport d'initiative, c'est quasi... Bis is-soltu, eh, bon initiative opinion ma tkunx tista tagħmel tippreżenta din. Jiena nixtieq ninsisti li fil-fatt aħna nsegwu regoli tal-ordni tal-proċedura. Jekk aħna nibdew illum nagħmlu u nippermettu li jkun hemm ċertu eġġezzjonijiet aħna qatt ma nistgħu mbagħad nirrispettaw ir-regoli li suppost nimxu magħhom ringrazzjak. mesure où il y a une objection, on le prend pas. Mela, Peress li hemm oġġezzjoni waħda di ma nistgħux nivvotaw għalija u il-grupp parlamentari kollu huwa e, favur fir-regolament il-ġodda dwar opinjonijiet ta' own initiative ma jkunx possibbli li tippreżentom fl-aħħar minuta. Dinja bħala nota li qed ngħid imma huwa impossibbli fil-plenarja di qed nara imma hija possibbli fih dan il kumitat Imma mhux jekk hemm mhux jekk ikun hemm grupp wieħed li qed joġġezzjoni. Di tkun possibbli biss jekk ma jkunx hemm grupp wieħed għalmenu li qed joġġezzjona. Da jista' jsir taħt il-Kumitat tat Trasport dinja komplikata ħafna. Naf li hija komplikata ħafna. Qui est pour la compromis 1 Mela, min jiet favur l-emenda ta' kompromess numru 1 dawk kontra sensjonijiet adottata. Issa l-emenda 10 imiss. Għal darboħra. Din jemend orali tal-axħar minuta. Imma di mis-sinjura Senalova u hija own amendment. Nitolbok biex taqra sħiħ. Grazzi ħafna tal-kelma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 only on condition that the removal of these barriers does not result in a deterioration in the quality of services provided. Děkuji. tomber uniquement euh, la dernière partie de la dernière phrase ou Mela, dinja bis l-axħar, biċċa tal-axħar sentenza jew hija iżjed minn hekk. Iva, din hija parti waħda biss tal-aħħar parti tas-sentenza li tinkludi id-dispożizzjoni, eċetera, eċetera, minn hemmhekk iktar l-isfel sal-aħħar. Għandek taqsam ma' dawk mal-impjegaturi li ġej minn pajjiżi terzi. Mela, hemm xi objezzjonijiet għal dan, għal din. Is-Sur Kreitzman? Iva, jiena ma nixtiex illi naċċettawha fil-fatt din l ha ha. Donc nous votons l'amendement 10 tel qu'il a été. Mela ħani votaw fuq l-emenda numru 10 kif kienet imresqa qabel din il-bidla orali li kienet proposta. Mela favur mela kontra stanzjonijiet. Ma tiċ. Mela issa nistgħu ngħaddu għall-emenda 15 mela ħadd is-sur Favur? kontra astenzjonijiet ma tiġ. Emenda 17 ma favur no kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu wieħed ċenna l-element ta' kompromess numru 2 ma' favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Issa ngħaddu għall-emenda 19 dwar il-paragrafu wieħed d L-ewwel parti ma' favur kontra astenzjoni tal-tiq. Ngħaddu t sattini parti tal-emenda dawk li ma' favur kontra Min huwa kontra din l-emenda? dwar tini parti dawk sanzjonijiet għaddit. Naddu s-sar paragrafu numru 2, emenda ta' kompromess numru 3, dawk li ma' favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-emenda 25, dawk li ma' favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda 27, dawk li ma' favur, dawk li ma' kontra astenzjonijiet. Nasib aħjar naraw din vot elettroniku. Kieġabkom votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa issa. Għaddiċ. Paragrafu 3 Amenda kompromess numru 4 dawk minn favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 30 dawk li ma favur. Dawk li ma kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 31 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 37, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 36, dawk li ma favur. Kontra. Astenzjoniet għaddiet. Paragrafu 3 b, l-emenda 32, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 33, dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 34 daw favur Daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 35 daw favur Daw kontra aħjar nerġaw narawa għadin l-emenda 35 miftuħa l-votazzjoni kieġobkom votazzjoni issa magħluqa. Ma tiġ. L-emenda erbejn Dawk li favur, kontra, astenzjonijiet. Ma tiġ. Emenda 38 dawk li favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 42-42 dawk li ma favur kontra ma kellix eh, ma kellix nivvutaw dwar dan, issa nridu nivvutaw fuq l-emend 44. Dawk li ma favur. Kontra? astenzjonijiet. Għaddiet naħseb din. L-emenda 39 dawk li ma favur kontra astenzjonijiet. Aħjar li kontrolla permezz ta' vot elettroniku jkieġab konfutaw. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa naddu għal-emenda 48. Minu għa favur, minu għa kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 45 minu favur, kontra, aħjar nkontrollawa permezz ta' votazzjoni elettronika kieġa konvotaw fuq l-emenda 45. Votazzjoni issa magħluqa. deċ Emenda 46 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 47 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiċ. Emenda 52 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 49 mur favur, minu kontra. Aħjar nerġaw naraw għadin għan s-sabat elektroniku f votazzjoni miftuħa fuq l-emenda disa 49. Votazzjoni magħluqa għaddiet. L-emenda 50 minu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 51 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4b, l-emenda 53, minn huwa favur, minn kontra. Aħjar kontrolla permezz ta' foto elettroniku din. L-emenda 53 fuq la paragrafu 4b s samaluqa. Għaddit. l emmen da 56, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjoni L-emmen da 55, dawk favur, dawk kontra. Astenzjoni Astenzjonijiet għaddit. l emmen da 57, votaw dwar di f'żewġ parti l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra. Din hija l-emenda 57. L-ewwel parti fuq l-ewwel parti din nivvutaw għandna emenda li maqsuma f'żewġ partijiet nibdew bl-ewwel waħda. dan huwa dak li jsejħa split vote vot maqsum mela nibdew bl-ewwel parti jekk jiġobkom favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għat-tieni parti minn huwa favur kif jiġobkom kontra Forsi ħjar niċċekkjaw il-votazzjoni permezz tal-votazzjoni elettronika fuq it-tieni parti tal-emenda 57 kieġabkom. it-tieni parti tal-emenda 57. Jiena għaluli illi dak li jem din il-lista tal-voti mhuwiex minnu mela jidher li għaw daqxej ta' sbal minħabba li hemm l-ewwel parti ta' din l-emenda 57 li votajna fuqha u daqshekk biss kellna nagħmlu għandix għalfejn votaw fuq tieni parti. minħabba li din jemmen tas-sur Grek rapport minnħat tas-sur Grek milli jidher li issa mhijiex tajba lura aħna votajna fuq l-emenda 57 kollha kemm mhux maqsuma f'żewġ partijiet. Tajjeb hekk jew lex, Le, qed jgħidu li issa iva rrid nivutaw fuq żewġ partijiet. L-ewwel parti għandna diġà votajna dwar issa ngħaddu għall-votazzjoni fuq it-tieni parti. Ġifieri l-ewwel parti fil-fatt kienet għaddiet issa nifutaw fuq it-tieni parti ma' favur, minna kontra. Ma' ddiċ. Ġifieri l-ewwel parti kienet adottata għaddiet t tieni parti il-vot maddiex. Issa ngħaddu għal paragrafu 4 l-emenda 58 ma' favur. Kontra l astenzjonijiet għaddiet. Ngħaddu issa l-emenda 59 favur. Kontra l astenzjonijiet għaddiet. Emenda 60 favur. Kontra naħseb illi għaddit din, pero aħjar naraw daqsxejn l-emenda 60 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Le ma għaddiċ din. Naddu issa votazzjoni fuq il-premessi. Premessa A l-emenda numru wieħed minn favur, minn kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Emenda numru tnejn minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-emenda 3, minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda erba' minu favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit L-emenda 8 mra favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu issa għall votazzjoni ħarija, votazzjoni miftuħa fuq il-rapport u l-kamu. Votazzjoni issa magħluqa. What it process l-rapporter. Issa għandna l aħħar vot illi fil fatt irridu nagħtu u dan huwa il-vot dwar ir rapport ta' Sinjura Senalova. Paragrafu wieħed kompromess numru wieħed minnu favur. Paragrafu wieħed kompromess numru wieħed. Ġifieri l-lista tal-voti laqqas mi tajba fil-każ ta' dan ir-rapport jew le? Għanna vot maqsuma u hekk. Naddu għal votazzjoni tal-paragrafu wieħed kompromess numru wieħed l-ewwel parti ma favur. No kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għat-tieni parti bil-kelma constantly. Minu favur? Tini parti, favur, għadna votaw b'mod elettroniku permezz tal-kards tal-votazzjoni tagħkom, votazzjoni issa magħluqa. Din għaddiet ukoll. Ġi issa nistgħu ngħaddu għall-votazzjoni tal-paragrafu numru 2. Mhijiex maqsum, mhuwiex maqsum dan il-vot, ġifieri m'għandniex problemi. U għandna tliet emendi orali issa għandin l-emenda dwar dan il-paragrafu. Luis Grek ressa emenda orali illi kienet fil-lista diġà fil-fat ġifin nistgħu nivvutaw fuq il-paragraf dwajte. paragrafu bit tliet emendi ġodda ma' favur, no kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu numru 2, emenda numru 4. No favur, no kontra, aħjar narawa din votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. Issa dwar paragrafu 2 ċe, minnu favur, Qed nifutaw issa fuq l-emenda numru 5. favur kontra astenzjoniet ma tiġ. Paragrafu numru 3, l-emenda ta' kompromess numru 2, minna favur, minna kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal paragrafu 3 tal-emenda numru 8 mnu favur, mnu kontra astenzjonijiet. Maddiċ. L-emenda numru 9 mnu favur, kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 3 ċessa. Għal darba ħraħna u għek vot li maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti minna favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet it-tieni parti ma favur, huwa kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 l-amendu ta' kompromess numru 3 tamlu favur, minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Sa ngħaddu għal paragrafu numru 5 l-emend kompromess numru 4 mnu favur. Vot maqsum dan żewġ partijiet. Parti, l-ewwel parti mingħajr il-klim impatt ekonomiku soċjali minn ħanibtu fuq dan favur kontra l assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti mhu favur Minu kontra. Nasab aħjar nċekjaw b'vot elettroniku din it-tieni parti ġifieri aħna ħanivvutaw fuq l-emenda ta' kompromess numru 4 paragrafu 5 it-tieni parti ta' din l-emenda votazzjoni issa magħluqa u din ma' Melissa nistaw naddu għal paragrafu 5 numru 17. Ma favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 5 b emenda 18 ma favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 19 ma favur, kontra, Aħjar, nerġaw. Narawa din daqsxejn votazzjoni miftuħa fuq il-paragrafu 5, emenda 19. Votazzjoni samaluqa u għaddit. Paragrafu 6. L-emenda dwar l-emenda 20 u 21 flimkien ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7. Emenda ta' kompromess numru 5 minu ma' favur minu kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 numru 23 u għandna emenda orali li kienet imres u fil-fatt jgħak ġankluza fil-din il-lista dawk li ma favur, dawk li ma kontra, astenzjonijiet, naħsibx li għalejtom id-dejkom sew, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Mela aħna issa nistgħu mmur immedjatament tal-paragrafu 24 dak ma favur dawk li ma kontra astenzjonijiet. Ma ddiċ. Wissa nistgħu ngħaddu għall-aħħar vot, vot elettroniku, vot miftuħ, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Process l-rapporter. Sibla tkun iktar faċli ma m'hemmx tagħmel. Issa nixtieq illi ngħaddi l-mikrofonu lill kollega sabiex tkomplija bit-tmexxija ta' din il-laqa. an hour late. We're, we're okay. half an hour late at the moment. Merci. Okay, merci. Okay, dear colleagues, we are half an hour late. Aziz kollegi għadin tard, kważi nofsi għallura nishtiq nibdaw immedjatament u naddi mill-ewwel għal-rapporter So, Ivan de Kamp ħalli jippreżenta il dokument tiegħu dwar il-kontroll tas-suq u s-sistema ta' l-approvazzjoni. U jiena nitlobkom li fil-kommenti tagħkom titkellmu fil-qosor u tkunu preċiżi u konċiżi. So please, Mr. Van Dekka. Uh, eh, mevrouw de voorzitter, uh, dank u zeer. Uh, iedereen een bijzonder goede middag. Grazie ħafna, Signora President, verna hu gost li kol kemm intom qegħdin Signora President, jiena naħseb illi dan id-dokument ta' ħidma illi jgħat qudiemna naħseb illi diġà huwa ċar biżejjed u nixtieq nirringrazzja lill-kollegi illi ħadmu ħafna miegħi appoġġawni, nixtieq ningrazzjam tal-kooperazzjoni, u nixtieq illi fil-ġimgħat u xhur li ġejjin aħna rridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet importanti. U fuq kamp ta' applikazzjoni tal-proposta fuq dan, il-punt aħna rridu niftehmu apparti minn hekk aħna rridu wkoll nitkellmu fuq eh, l-ambjent fuq euro 5 u euro 6 u naraw li fil-ġimgħa li ġej aħna rridu nitkellmu wkoll fuq din is-sistema naf li dan huwa suġġett pjuttost tekniku. Iżda rridu naraw ukoll meta dawn is-sistemi jistgħu jkunu għad dispożizzjoni u aħna rridu wkoll niddeċiedu dwar id-diagnosi on-board kif ukoll il- livell tekniku, aħna u għek għedin nitkellmu wkoll dwar l-informazzjoni, kif tista' tintuża, minn min u speċjalment għal dawk li jkun qegħdin jaħdmu fuq l-istess prodott. Issa dwar timetable aħna rridu naraw eżattament meta aħna nkunu nistgħu nintroduċu dawn il-miżuri li qegħdin nipproponu jekk huwiex possibbli li dawn il-miżuri nagħmluhom iktar sempliċi. Sinjor President, jiena xtaqt ngħidlek illi aħna fil-fatt diġà għamilna żewġ żjarijiet fil-28 ta' Jannar aħna konna fl-Olanda żorna post partikolari ta' stati Uniti u l-ħamis u l-ġimgħa li għadda fil-fatt aħna konna Bologna, zorna Kontadera, kompanija Kontadera u aħna zorna bosta fabriki differenti f'Bologna. Nixtieq ukoll ngħid il-Shadow Rapporter fissmu wkoll li fil-kumitat tal- ta' trasport aħna fil-fatt kien hemm votazzjoni wkoll li għaddiet fil-permezz tagħha kien hemm ħafna regolamenti illi kienu għandu jkunu implementati u rispettati anke għal dawn il-vetturi. Dak kollu kellix xnejt wara dan is Thank you very much. Grazzi ħafna. Signora Gebhardt, mux etnara. Mux edawn. forsi tiġi iktar. Sur mux etnara, ħajderule, jek joġbok. It's not only uh, politeness, I'm really interested in that file. <laughs> Grazie ħafna, jina interessat ħafna f'dak. Jena nix ngħid li ehm, dan huwa dokument tajjeb ħafna minħabba li fil-fatt jitkellem fuq ħafna kwistjonijiet importanti u nixtieq intih raġun fil-fatt li hemm ħafna suġġetti li żgur nistgħu niddiskutu b'mod kritiku ħafna fil-ġimgħat li ġejjin. L-ewwel nett anke dwar il-kamp ta' applikazzjoni intom tafu li jiena dak li għandu x'jaqsam il-muturi bil-pedali dawn li huma msejħin e-bikes li jistgħu għandhom veloċità massima ta' inqas minn 45 km fis-sija, ġifieri ma naħsibx li dan ikunlu interess li dan ikun protett. Jiena naħseb li fil-għanijiet tal protezzjoni tal-ambjent importanti li aħna Nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu l-burokrazija iżda żgur li ħarnexxina niftehmu jekk aħna nidħlu iktar fid-dettall. Jiena naħseb li nistantik raġin raġun anke dwar il-premessa il u dispożizzjoni dwar protezzjoni tal-ambjent. Aħna rridu naraw eżattament il-timetables kif aħna nistgħu nkoordinaw ħalli bekk aħna mhux ikollna timetable kollha differenti. Ħalli nkunu iktar koordinati aħna f'dak li għandu x'jaqsam iż żjarijiet jiena sfortunatament fuq persuna personali nistax nkun eh, preżenti. Però f'dawn l-avvenimenti kollha li organizza l-Parlament, naħseb li huma żjarat importanti ħafna jiena kell opportunità li nagħmel ċertu diskussjonijiet u nittamaw li għandna kull nistgħu niftehmu fuq il-pożizzjonijiet tagħna. Grazzi. Thank you. And now, Mr. Man. Grazzi, Sur Mendes, għandek l-opportunità biex titkellem. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill kollega tiegħi żjara produttiva ħafna nhar kellna fl-Italja kienet tallimna ħafna affarijiet nixtieq inżid ila li xina naqbel ma dawn il-kommenti kollha. Possibilment nixtieq nara li dan u xvijabli li u wkoll l-origin marking għaliex dak li smajna l-ġimgħa l-oħra kienet illi ħafna muturi folots qed jiġu importati minn ħafna partijiet mid-dinja u nħoss illi huwa minnu illi nkunu nafu li nista' insuqu Vespa ta' veru minn flok waħda li ssir fiċ-Ċina. Grazzi. Next one will be Madam Clarkin. It's your... It's your... Is-Sinjura Clarkin il-ġurnata tijak l-lum. Jina l-lum ħana posta Malcolm Harbour. Bdilt sirt Malcolm Harbour u jappoġġa l-affiċinament ta' Sur Van der Kamp u l-kontenut tal-dokumenta ħidma li ju prezentallum l-lum dwar dati differenti dwar l-introduzzjonijiet tal-kondizjonijiet tal-Kommissjoni u l-iskadenza ta' żmien l-implementazzjoni dina hija xi ħaġa li se tilqa li tiġi milquha fuq punti ieħor is ħabar jikkonsidra li kondizzjoni tal-emissjonijiet għandha tiġi mresqa għall valutazzjoni tal-impatt jrid ikun hemm klarifika dwar l-informazzjoni teknika u kif din tiġi indirizzata u skont il-ħatra ta' min min l-muturi il jixtieq ukoll eh, jitkellem dwar il-proposta dwar il-muturi li elettriċi u jispera illi dawn il-proposti jiġu adottati għal eh, muturi elettriċi f'dan il-kontest. Grazzi. Jider illi din eh, illi forsi mhm. Illum hija l-ġurnata fortunata sul ħabra qatt ma rajtu daqstant gustus, Sinjura Gebhard, kjoġbok. Grazzi ħafna Iva, jiena wkoll qed nirrappreżenta xi ħadd minħabba lill kollega tiegħi Vestfal mhijiex mhix preżenti u talbitni sabiex jiena nirrappreżentawek minħabba li kellha tmur kumitat ieħor u jiena nixtinejt li fissima hija kwetata daqsxejn mhux ħażin dwar dan id-dossier il-ġdid, dwar dan is-suġġett il-ġdid u anka f'dak li għandu x'jaqsam il-parteċipanti kollha fir-riċerka nasab il taħseb li din hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Issa dwar l-istruttura fir-rapport u fil-programm ta' ħidma u d dokument ta' ħidma hija taħseb li dawn huma tajbin u pożittivi u hija tittama li dan il-xogħol ikun rifless ukoll fil-ftin il-proposta. Jiena naħseb ukoll li il-bqija eh, nista naqraħ fil-fatt. Jiena naqbel mal-fatt li l-kwistjoni tal-mobilità għandha tkun iktar marbuta ma' iktar oqsma mhux dak tal-vetturi l-iktar kbar u eh, naħseb li anke f'dak li nixtaqsam li bikes u ċertu Mutul jina naħseb li jistgħu joffru fil-fatt alternattiva importanti. Qabel ma ngħaddi għal kommenti tal-Sur Van de Kamp, jiena nixtieq li fuq affarijiet oħrajn. L-ewwel net aħna ma rridux ninsew ċertu affarijiet importanti aħna nappoġġaw il-motivazzjoni tal-Kummissjoni li aħna jkollna validità ta' 10 jew 20 sena għal din il-permessi. Bekk aħna nistgħu natu iktar nofru iktar sigurtà u dan huwa importanti ħafna wkoll għall kumpaniji żaru ta' daqs medju minħabba li huma mhix dominanti fil-produzzjoni ta' dan tip u eh, naħsbu wkoll illi dak is-suq illi huma qegħdin jaħdmu fih u huma attivi fih mhuwiex Ewropew iżda huwa wieħed globali u proprju għal dawn il-produtturi il-fatt li l-investimenti għandhom ikunu tajbin anke fuq perjodu itwal ta' żmien huwa importanti ħafna. Jiena naħseb li wkoll dawn ir-regolamenti dawn id-dispożizzjonijiet ħajkollhom effett dirett fuq ir-regolamenti u dispożizzjonijiet tas-suq intern, speċjalment dak li għandu x'jaqsam il-qasam industrijali illi huwa kien irregolat bl-istess mod għal tul ta' żmien partikolari Jiena wkoll nista' ngħid li aħna għandna bżonn li jkollna regolament kien jista' jkun ibbilanċat u l-Kummissjoni taħseb li l-proposta tiegħek hija ibbilanċata u naħseb li din hija xi ħaġa tajba pożittiva, però żgur illi xi produtturi illi forsi mhumiex ħajrispettaw eżattament id-dettalji, però aħna rridu naraw x'ħanamlu f'dak il-każ, aħna rridu naraw ukoll li l-vetturi li prodotti jkunu qegħdin jikkonformaw mal-prijoritajiet tagħna llum il-ġurnata li għandhom x'jaqsmu mal ħarsien tal-ambjent fost l-oħrajn u rridu naraw li anka il-livell ekonomiku kif ukoll livelli waqs oħrajn irridu jkunu konċernati. Jiena naqbel mar rapporter li fil-fatt il-kamp ta' applikazzjoni tar regolament nistgħu ntejbu hemm ċertu kategoriji li jistgħu jkunu deskritti b'mod ħafna iktar ċar anke f'dak li għandu x'jaqsam eh, vetturi illi huma ta' tip iżaru mit vetturi li ma jaqgħux direttament fil-kamp ta' applikazzjoni jiena naħseb illi dak li għandu x'jaqsam il-prodott partikolari jista' jkun li hemm bżonn li aħna ninkludu wkoll ċertu eċċezzjonijiet u naħseb illi Għawek nixtieq insemmi dawn it trial bikes, pereżempju bħal e-bikes, hemm bosta tipi differenti ta' vetturi jiena m'iniex espert f'dan. il-qasam allura m'iniex noqgħod insemmihom kollha. Jiena naħseb li jiġu naraw eh, mhux x'tip ta' perċentwal tal-possess tas-suq huma għandhom, iżda meta u fejn qegħdin jintużaw. Jiena naħseb illi importanti ħafna li naraw x'tip ta' vetturiet nsibu l-iktar fuq it-toroq tagħna u nafu li vetturi forsi ċertu tip ta' vetturi qegħdin waslu għal emissjonijiet għoljin ħafna. U jiena naħseb ukoll li t-teknoloġija f'dak l-industri qasam il-roti bil-mutur hija iktar minn ċertu oħrajn. Għad raġuni jistgħu jisiru xi tipu anke fuq il-livell tekniku diġà seħħ ħafna u jrid ikompli jsir ħafna. Jiena naħseb illi ċertu eh, vetturi ukoll rridu jkunu koperti fil-kamp ta' applikazzjoni u anke fis-sistema tal-brakes aħna rridu naraw illi ikonna situazzjoni li fija aħna nkunu nistgħu naraw illi fil-fatt jekk l-inċidenti pereżempju li jsiru bċertu vetturi u x'numa t-tendenzi. Iżda jekk naraw li pereżempju għal karti partikolari illi kien hemm tendenza illi waslet li nbidlet f'daqqa u kien hemm bidla partikolari mbagħad ikun hemm bżonn li wieħed jieħu azzjoni. Jiena naħseb illi l-ABS tista' tkun xi ħaġa illi tista' tipprovda tipprovdi soluzzjoni, però naħseb li huwa importanti ħafna li nkunu iktar realistiċi u l abs is-sistema tal-ABS hija importanti ħafna li tkun installata f'ħafna mill-vetturi nħabba li tista' tgħin sabiex salva ħajja ta' ħafna eh, nies li jużaw dawn il-vetturi. Il-muturi mhumiex karozza u s-sistema ta' CBS ukoll hija daqsxejn diffiċli. Jiena naħseb li dak li għandu x'jaqsam l-ABS għal-muturi jiġifieri għal-vetturi b'żewġ ehm, roti hija daqsxejn iktar diffiċli iżda hija possibbli fuq livell tekniku il-sistema ABS hija bidla teknika bżonn ta' bidla teknika wkoll fiha u naħseb illi jista' jkun illi xi ftit snin oħra ħadd inbidel kompletament. Jiena naħseb nista' fakkarkom illi dan ir-regolament ħajkollu validità ta' 15 20 sena u mhux ta' xi erba' snin biss. u din raġuni jiena naħseb li għandna noqogħdu attenti ħalli naraw jkun il-progress teknoloġiku. Sabiex eh, niġbru porti punti ewlenin għal dan il-punt jiena nixtieq ngħid li possibiltajiet tekniċi li jistgħu jitejbu s-sigurtà tal-dawk li jsuqu dawn il-fatturi huwa importanti ħafna minħabba li hemm ħafna ħafna nies li qegħdin imutu kull sena minħabba inċidenti tat traffiku għal raġuni jiena naħseb illi importanti ħafna illi dawn id-dmirijiet jistgħu ehm, inaqsu kemm jista' jkun jistgħu waslu għal kemm jista' jkun mill-inqas spejjeż ekonomiċi, però dan jista' jkun u jiena ħanippruvaw aħna jiena ħanipprova flimkien mal-kollegi sabiex insolvu din il-problema. Jiena nixtieq inserħilkom raskom milli aħna ħanipruvaw nagħmlu minn dak kollu li nistgħu sabiex nilħu kompromess u nilħu ftehim. Nirringrazzjakom il-koll ta' dan Grazzi. Thank you. Grazzi Signora Gebhard, il-kellem li messu u Signor Martina mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, wara nofsena tajjeb fil-qosor, Signora President, grazzi ħafna tal-li tajt l-opportunità l-Kommissjoni biex jikkommentaw Napprezzaw l-isforzi mir rapporter u mill-shadow rapporter li nifamiljarizzaw ma dan din il-proposta u aħna disposti u kol matul il-proċess biex niprovdu kull informazzjoni dwar din il-proposta. Iżda aħna kontenti li dan id-dokumenta ħidma ser ikun hemm diskussjoni fuq il-kwistjonijiet ewlenin Grazzi ħafna. Għanna ħafna x'namlu, pero Signora Jakob forsi jekk għandek xi ħaġa xi tgħid. Tagħmel il-kontribut tiegħek. Grazzi, grazzi ħafna. Fil-qosor, Grazzi għal kommenti, grazzi għal Sur Vader Kamp tal-rapport li ressa eh. il xol għaddej fil-grupp ta' ħidma tagħna nixtieq ngħid illi għalissa fassalna żewġ abbozzi ċewe tliet proposti għall-approvazzjoni wieħed minnhom huwa tratturi li l-ieħor huwa għal għal U-Class. Għanna dawn iż-żewġ oqsa legali li nippruvaw nippruvaw eh, nindirizzawhom parallelament irridu naċċertaw li jkun hemm l-istess regoli għall-istess kategoriji madana kollu dan ixekkel daqsxejn ix-xogħol fil-grupp ta' ħidma? qed nistennew illi nindirezzaw dan it-test meta jkun hawn il-Presidenza Pollakka ġifieri jek joġobkom żommuha f'moħħkom meta intom tkunu qegħdin eh, tindirizzaw dawn ir-regolamenti. Grazzi ħafna tal etetun il-kelma. Grazzi ħafna il-rapporter tagħna forsi jista' jara jikkonkludi il sur Van de Kamp. Grazzi, Signora President. Nixtieq eh, nirringrazzja l shadow Rapporters, il-Kummissjoni u l konsil għal kummenti kollha li smajna. Fix-xhur li ġejjin ser inkunu qegħdin naħdmu fuq dan il din il-kwistjoni pjuttost eh, teknika. Jaf ikun taġit jekk is-Sinjura McClarken u s-Sinjur jekk Mr. Clark kien jista' jissostitwixxi lil Sur Haber fuq bażi iktar permanenti ma nasibx li da jsir. Insomma, insomma Sur Haber jgħaddi wkoll għaliex le. Dwar li bikes. Jekk neskludu li bikes, hemm ċertu vantaġġi u żvantaġġi. Jekk li bikes ikunu eżentati ħafna drabi l-affarijiet jiġu iffaċilitati, ma dan kollu. Um, ċertu numru ta' partijiet industrijali li jixtiequ awtorizzazzjonijiet armonizzati fl-Unjoni Ewropea kollha. Forsi jemżon bżonn nkellem il sinjura Gerbhardt dwar dawn il-kwestjonijiet għaliex hemm numru ta' fatturi li rridu nżommu f'moħħna b'din l-esklużjoni jew le. U dwar il-kalendarju ta' żmien u meta l-affarijiet se jinġibu fis-seħħ id-dati tal-implementazzjoni din se tkun importanti fir rigward tal-aspetti għall ambjentali aktar minn hekk, is-Sur Manders tkellem dwar eh, l indikazzjonijiet tal-oriġini tal-prodott eh, jiena ċert dwar dan eh, minix ċert jekk dan jaf isif postu f'dan ir-regolament forsi din hija ħaġa li nkellmu lill-Kummissjoni jekk din nistgħux tinkluduha fil-fatt se niddiskutu dan mal-Kummissjoni. Iżda naqbel mal-idea li hemm ħafna skut, ħafna lambretti folots fis-suq. Eh, grazzi ħafna signor Gerpart tal-ispjegazzjoni li dejtna. Et nassumi li il-test ta' Senjora Westfall jista' jinsab bil-miktub forsi tistgħu tgħaddu li kopja u aktar minn hekk dwar il-sistemi ta' breaking u l-vittmi ta' traffiku importanti li dawn il kwistjoni tiġu mqajma Fit-18 ta' Marzu sammorru Wessen fil-Ġermanja. U għanna f'moħna li nżuru Salzburg u kol f'April eh, fil-Green Week. Zadwar dan santikom iktar informazzjoni iktar ma joqrob iżmin batikom il-programm. Għandi mistoqsija wkoll għall-Kommissjoni jekk jippermettu. Dervaj konfrontiert met it begrip. Zorna l-fabrika ta' Dukati f'Bologna u kellmu maħna dwar traction control illi miex inkluża fil-proposti ja tajpa approval forsi l-Kommissjoni tista' titkellem dwar dan. X'ħan għamlu dwar traction control, kif ħan indirizzaw din il-kwistjoni? Grazzi Signora President u grazzi lil kulħadd min ikkummenta fis-22 ta' Marzu se jkollna seduta u wara dak se nkun qed nipproponi il-rapport finali. Grazzi, grazzi ħafna għanna u x'namlu ġviri rridu għaddu għal eh, kwistjoni li jmiss ġviri mistoqsijiet għandhom jiġu diskussi bilateralment. il kwistjoni li jmiss tindirizza il-radios policy xi ħaġa kena kena debattu l-aħħar darba jiena kontent li nagħti l-kelma lir rapporter is-Sinjura Korhola. Grazzi ħafna. Il-programm Radio Spectrum għall-armonizzazzjoni tal-spektrum fl-Unjoni Ewropea huwa pass sinifikanti li naċċertaw li jkun hemm l-użu l-iktar eh, komuni soċjali l-spektrum policy jinsab eh, fiħdan il-politika tal-Kommissjoni li jifforma il-pedamenti li fuqhom il-mirijiet tal-, -il l-2020 jistgħu jiġu nfassla fuqhom. Foskont il-figuri tal-Kommissjoni dan jafi wassal għal għal iktar eh, fatturi ekonomiċi ta' 44 biljun euro. L-allokazzjoni effettiva tal-spektrum jipprovdu benefiċċji soċjali kulturali għal ħafna ċittadini u jżid il-kompetitività tal-industriji tagħna. U fit-tisħiħ tas-suq waħdini għall merkanzija u s-servizzi kif nafu l-użu tal mobiles sploda matul daw l-axħar tliet snin u għadu għaddej għadu jagħmel Excel lum il-ġurnata n-numru ta' smartphones, tablet, PCs u dongles qed jikber jikber brata daqstant maġla. Il-broadband hija eh, iwambitu għall-innovazzjoni fil-setturi tal-servizzi finanzjari, sanitarju tal-gvernijiet. Irridu naċċertaw id-disponibilità l-servizzi ta' servizzi ġodda l-Ewropa ma tistax tkun tibqa' lura hemm bżonn ta' iktar spektrum għal eh, wireless broadband. L-armonizzazzjoni tal-frekwenzi ser ukoll ibaxxi l-ispejjeż għall-użu tal-networks tal-mobiles ser ukoll eh, jipprevjeni li jkun hemm interferenzi transkonfinali u jiffaċilita l-riċerka u l-innovazzjoni. Nixtieq ngħid li jiena naqbel mar rapporter fil-komitat is-Sur Hertmark il li għandu jkun hemm miri ambizjużi mhux li il-miri ambizjużi illa li din danja fi wassal jekk li biex l-Ewropa tibqa' lura meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn fl-innovazzjoni, pereżempju l-Istati Uniti allokaw ħafna ħafna importanza għall-industrija tal-mobiles. Ġin nimmiraw li nagħtu 1200 MHz għal-servizzi tal-wireless dan walantana. Li il-wireless spectrum jisir minn 790 sa 862 MHz u huwa parti importanti l-infaslu il- il-mira għall-Aġenda Digitali għall-Ewropa. Dan, dan il-proċess irrid isir malajr kemm jista' jkun u mhux wara l-2013. Jiena nħoss illi l-RSPP għandu jkun dokument strateġiku li fittex impenn fuq terminu ta' żmien twil sal-2015 essenzjalment iktar lil in. L-industrija Ewropejja ħtieġu ċertezza regolatorja u meta dawk l-imprizi jorbtu fuq l-spektrums u importanti illi inħarsu lej il-ġejjini li lin mill-2015 biex ikun jistaw jippjanaw numru ta' investimenti bċertu ċertezza sabiex il-politika tikber u tagħti is-seta għat kabbir ta' dawn l-investimenti fl-Ewropa. Xi ħaġa dwar ix-xandir hemm ċertu argumenti mresqa fil-Komitat Interkulturali mhux qed nara li l-miri ambizjużi tagħna ser ikunu ta' ser ixeklu l-kultura, anzi dan sa jwassal mezzi ġodda għal kultura nadattaw, għal l-izviluppi teknoloġiċi u li t-televizjoni tista' tiġi aċċessjati fuq kwalunkwe pjattaforma inklużi dawk tal-mobiles li kunem iktar spektrum mal wireless għandu jisir brispett għal xandir prezenti fej għandek ħafna stazzjonijiet nittamaw li dan jġib iktar effikaċa. Fil-ġejjini, xandara jistaw jersqu mill-UHF lejn il-2 GHz fejn ix-xandara from 30 to 300 MHz band without high costs or losing capacity. Biex jitbaxxa l-BVHF bi 300 MHz. Dan il-pass ser isir fl-2020 u l-iktar l-lin. L-ispejjeż ta' migrazzjoni għandhom jiġu kompensati meta dan ikun hemm dan u din l-emenda 60 il-microphones wireless qed jisperaw li jkun hemm ċertu spektrum armonizzat u bekk il-wire microphones jistaw jiġu nfassla fil-ġejjini fl-istess frekwenza l-użu fl-Ewropa kollha jien nissuġġerixxi illi dawn, dawn jiġu armonizzati fuq il-frekwenzi l-iktar olja ta' 1 GHz. U l-emenda numru 18 titratta dan bħalissa l-frekwenzi jivarjaw bejn stati membri u ieħor u bejn reġjuni u oħra. U dan wassal għal ħafna problemi għal ċertu kantanti li jkunu qegħdin jagħmlu t-tur tagħhom dwar il-kompetitività jridu nenfasizzaw l-importanza tal-kompetizzjoni li hija importanti li naċċertaw eh, prezzar u innovazzjonijiet ma dan kollu għandi ċertu dubji dwar li nitlu fid-dettal dwar obbligi u kondizzjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea ta' operaturi li qed jaħdmu taħt il-banda tal-800 MHz. Il-miri għal-speed sal-2020 għandhom għandu jkun hemm promozzjoni tagħhom hemm ħafna mezzi kif daw jistgħu jinkisbu u minn stat membru għal ieħor l-affarijiet ivarja u ġirin issuġġerixxi illi nħalluha għall-istati membri li ma kondizzjonijiet iridu jużaw il-band ta' 800 MHz l-emendi 76 jittrattaw preċiżament dan l-istess raġuni l-RSPP mhux post fejn irid jista' jiġi definit l-spectrum block size l-emendi 11 u l-emendi 7 jew fejn il-kondizzjonijiet dwar l-operaturi tal-mobile virtual networks għandhom jiġu definiti fuq l-RSPP. L-istati membri għandhom ikunu responsabli li jaċċertaw l-aħjar kondizjonijiet tal-kompetittività. ċertu azzjonisti tkellmu dwar eh, l-interferenzi ma nafx jekk dan id-dokument u għal-post li nistaw nitkellmu fuq ċertu interferenzi, it-teknoloġija qed tiżviluppa qed jiġu infasna standards ġodda biex jindirizzaw il-kwistjonijiet tal-interferenzi li l-armonizzazzjoni wkoll satejn f'din il-problema tal-interferenzi. ser ikun hemm ċertu problemi u hemm ċertu setturi li kollhom bżonn jadattaw għal ċertu bands l-istati membri ser ikollhom ehm, jagħtu kumpens għall atturi li jiġu affettwati. il kellem li se tkun is-Sinjura Xaldemons. Eh, Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi għal rapport il riċevejna ċertament jiena naqbel mal-opinjoni tiegħek. Għanna nistipolaw miri ambizjużi importanti wkoll li nċertaw li il-programm ikun wieħed eh, ta' politika strateġika ġifri naqbel mal ma dak kollu li jattint. Iżda u importanti li niftakru li radio spectrum huwa riżors kritiku ma tantx għandna minnu. Rridu nkunu ċari meta nistipolaw il-kondizzjonijiet l-objettivi tagħna. kif il-grupp tiegħi jgħid inħossu li importanti li l-programm għandu jipportenti l settur kommerċjali li joħloq servizzi ġodda hekk jeħtieġu l-konsumaturi fl-istess ħin irid jkun hemm nirridu nilħu bilanċ u naċċertaw illi nkunu qegħdin nindirizzaw kwistjonijiet ġenerali ta' interess ġenerali hemm interessi ta' konsumaturi u tas soċjetà li rridu nindirizzaw. ix-xandara ta' servizzi pubbliki huma konċernati minn ħafna kwistjonijiet mill-Kumitati Tri. Bekk inħoss li nkunu qegħdin nintroduċu ċertu emendi li jindirizzaw tal kwistjonijiet huwa importanti li niftakru li s-servizz ix-xandara ta' servizzi pubbliċi għandhom jittieħdu konsiderazzjoni wkoll. Naqblu b'mod sħiħ li jrid ikun hemm programm ambizzjuż bekk aħna naqblu mal-idea naqblu sew ma l-idea li għandha tkun responsabilità tal-istati membri jgħidu kif irridu jindirizzaw il-kwistjonijiet fil-prattika tagħhom il hemm ħafna differenzi diskrepanzi nazzjonali llum. Naqbel ma ħafna li jattinti fil-fatt, ma dana kollu nixtieq nixbet l-attenzjoni tiegħek lejn kwistjonijiet dwar il- xandara ta' servizzi pubbliċi, grazzi. Grazzi ħafna, is-Sur Kreutzmann. Grazie ħafna, Signor President. Jiena nixtieq l-ewwel qabel kollox ngħid proset minn rassaqtin il-pożizzjoni li naħseb l-iktar punt importanti huwa l-frekwenzi ġodda għal dawn is-servizzi ta' mobilizzazzjoni u tieni ħaġa il-koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Aħna wkoll nappoġġjaw ukoll il-Kummissjoni qiegħda tipprova hemm fuq eh, livell massimu ta' 800 MHz. Sa' sena 2000 u mbagħad sa' sena 2015 aħna jista' niftħu iktar is-suq ħallibek ikon iktar servizzi, iktar varjetà, ħallibek ukoll aħna jkollna connection tal-internet, eh, broadband għal ħafna pajjiżi ħallibek ikun hemm rabta tajba. U jiena nixtieq ngħid tal-darba oħra illi il-networks permezz tal-kejbel mhumiex daqshekk prattikabbli u l-alternattiva l-iktar prattika hija tik tal-broadband. Għal din raġuni naħseb illi aħna rridu nippruvaw nevitaw dak li jista' jtellifna minn broadband. Jiena naħseb li anke dik li għandu x'jaqsam id-dividend diġitali importanti ħafna li aħna nkunu nistgħu nippruvaw is-sistema tagħna li aħna nixtiequ nifukaw iktar fuq il-kwalità u fuq il-konnettività illi taffetwa l-ħafna mid-djar tal-Unjoni Ewropea meħam ħafna u ħafna ċittadini li jużaw dan il- til permezz tal-kejbel tat televizjoni. Però importanti ħafna kif għedt li aħna nisqu iktar fuq il-sistema broadband, ħalli bekk nkun iktar kompetittivi u naraw x'iktar x'inhu l-ogħla livell ta' teknoloġija li huwa offrut f'dan il-kuntest. Sa dak għandu x'jaqsam il-frekwenzi u anke fuq il-livell tekniku jiena naħseb illi dawn il-frekwenzi jistgħu tant ikunu kontra xulxin li fil-fatt jistgħu tarfu wieħed lill ieħor għal din raġuni naħseb li rridu nkunu ċerti li kif qedtilkom kif għallu kollega Charles de Mose, li aħna fil-fat naraw li aħna nkunu nistaw fil-fat nibatu konna koll firxa tajba ħafna anka fċertu zoni li huma forsi diffiċli għal firxa ta' din il-konnessjoni tal-broadband iżda naħseb li jista' jkun possibbli permezz tal-mod illi kif ftemna aħna dwar il-megahertz. Jena naħseb illi għadżona żona rurali u importanti ħafna li kullhom aċċess għall-internet, speċjalment għal eh, livell ta' soċjetà illi għandu potenzjal kbir li jiżviluppa. Din raġuni jiena naħseb li permezz tal possibbiltajiet tal-internet broadband, naħseb li fil-Ġermanja żgur illi dawn għandna l-ewwel nigarantuhom għom speċjalment fiż-żoni rurali u mbagħad fiż-żoni iktar industrijali. Aħna naturalment fil-Ġermanja nafu li hemm ħafna affarijiet li huma possibbli minħabba li aħna għandna ċertu possibiltajiet ukoll illi nobbligaw lill-provider għal ċertu affarijiet. Però ma nafx hekk dan huwiex possibbli wkoll forsi fajz li huma inqas industrijali minn tagħna u aħna rridu xorta waħda nippruvaw niftu u nwessaw l-possibilitajiet kemm jista' jkun. Jiena naħseb li anke f'dak li għandu x'aqsam frekwenzi nazzjonali nafu rridu niftehmu anke dwar dan u anke dwar ċertu punti fejn hemm bżonn ta' aktar koordinazzjoni. U pereżempju huwa meħtieġ ukoll li aħna jkollna parametri tekniċi ħallibek aħna jkollna aktar koordinazzjoni bejn l-Istati membri u naraw ukoll illi x'inhuwa l-firxa anke terrestrjali u sabiex ikollna suq Ewropew li jaħdem tajjeb u bla problemi importanti ħafna li jkun hemm koordinazzjoni bejn l-armonizzazzjoni tal-frekwenzi u n-normalizzazzjoni ta' din il-frekwenza ħalli bekk aħna naraw illi kullimkien fl-Unjoni Ewropea aħna nkunu qegħdin nużaw l-istess eh, frekwenzi u jkunna armonizzazzjoni sieħa. Jiena naħseb li anke l-produtturi jridu ntejbu l kundizzjonijiet tal-produzzjoni kif ukoll ehm, il-kondizjoni tal-użu għal-konsumaturi. Grazie. Very much. And next speaker. Grazie l kellem li messu. Sun Ekstrom from the Mil-ħodor, grazzi. Nishtiq eh, naqbel mal-kellima kolla preċedenti Tamens ħafna sens li jkun hemm armonizzazzjoni tal-użu tal-spektrum fl-Ewropa fejn il-manifatturi mbagħad jistgħu jibnu ċertu tamir għal numru kbir ta' nies minn ikollok ħafna varjazzjonijiet jagħmel ħafna sens nixtieq naqbel ma' sinjux Xrada Morġir meta nkunu qegħdin nistipulaw il-regoli speċifiċi dwar il-kopertura tal-broadband dan jaf'en ħafna sens ukoll li nħallu ir-responsabilità l istati membri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà l kondizzjonijiet fil-Belġju u fl-Iżvezja huma differenti, ovvjament. Għandna ħafna żoni rurali fej kważi ħadd ma jgħix ġifieri danja fikun differenti mis-sitwazzjoni fil-Belġju, ġifieri aħna naqblu wkoll nixtieq nenfasizza kif qed nifhem jien Il-banda ta' 800 diġa ġiet allokata għall-użu tal mobile jekk dak huwa tajjeb fl-Svezja. Din ġiet implementata diġa u jaħdem so, Madana kollu, meta nitkelmu dwar il-banda ta' taħt il-800 li tintuża għal televizjoni digitali, forsi Neddubita kemmu tajab li din neħduwa minnant il-kumpaniji ta' xandir u natuwa l-operaturi tal-mobiles ma redux eh, nistennaw ħafna dwar minnant il-ħeffa teknoloġika madana kollu fl-Svezja u ma u s-sistema analoġika u qalbu kompletament tas sistema digitali ħafna konsumaturi xtraw eh, flat screens ġodda jekk ħanġu wara sena jew oħra li l-konsumaturi kollha eh, televizjon is-setta televizjon tagħkom mhux se jaħdem jew se jkollkom ikollkom kax oħra bil-remote ieħor se jkollhom ħafna konsumaturi rrabjati ħafna jinsa kun wieħed minnhom <laughs> fil-fatt ġifieri eh, forsi rridu neħdu daqsxejn iktar attenzjoni ġi u koll miftijem fil-package ta' telecoms sena nofsilu biex it tmimija jenata tal-mobiles u l-oħrajn jinżammu u importanti li ma neħdux id-deċizjoni jissambat neġew nbidlu għasentejn oħra hemm bżonn ta' ċertezzi għall-investimenti għal l-imprizi kommerċjali u konsumaturi wkoll. Ġifiri, dawn huma l-kummenti tiegħi hemm bżonn li nżommu il-banda ta' taħt 800 għat-televiżjon Iżda minn barra dan l-armonizzazzjoni tagħmel ħafna u ħafna sens, grazzi. Oh, xi membri uħrajna u xaħati il is Tile fil-qosor. Ser nitkellem fil-qosor jiena naqbel ma x'qal il sur Sheldon il sur Engstrom dwar il-bżon illi nindirizzaw is-settur pubbliku u x-xandir importanti ħafna. Nixtieq insaqsi mistoqsija dwar eh, l-iskadenzi ta' żmien għaliex minħabba l-switch over għat digitali fir-Renju Unit irridu nkunu nafu li id-disponibilità tal-bandwidth irridu eh, għandna bżonn timescales definittivi irrid nkun naf jekk hemmx flessibilità f'dan il lix dan jaf jgħin ħafna jekk lil dawk li għadhom lura forsi 12 xahar jew 18 xahar lura. Nixtaq nsaqsi biex dwar il-flessibilità tal-iskadenzi ta' żmien. Forsi l-Kummissjoni tixtieq tagħti ċertu kommenti dwar dan Grazzi, grazzi ħafna, Signora President, grazzi, Signor Rapporter, għal rapport li ressaqt. Grazzi tal-opportunità biex nistan nirrispondi speċjalment dak li nitqal f'din l-aħħar mistoqsija u jekk forsi nistax nidentifika ċertu kwistjonijiet dejjem kienet l-opinjoni tal-Kommissjoni li naċċertaw illi il-xandir, il-xandir ta' televizjon jiġi protett b'mod effettiv u jkollu l-mezzi biex jiżviluppa jizviluppa fil-high definition u fil-televizjoni 3D din hija xi ħaġa li rridu nħarsu l qoddim għal nitproteġu li ma rridux nagħmlu huwa li niddeċidu jew ninkunu nafu forsi li kif se tkun it-teknoloġija f'ħames ħames snin oħra u l-bażi tal-Kummissjoni huwa li dawn il-kwistjonijiet jitħallew miftuħa li jkun hemm proċedura ta' reviżjoni inventarju li nibqaw nħarsu lejn objettivament kif eh, it-teknoloġija tax-xandir u t-teknoloġija tal-broadband qed jiżviluppaw u kif dawn ser jintużaw. Armonizzajna ħafna mill-spektrum għal broadband tal-wireless u l-Kommissjoni ser kompli tirsisti li dan jintuża b'mod effettiv mill-Istati membri l-operaturi. Bifil huwa minnu illi nistaw niddiskutu kwistjonijiet dwar l-iżvilupp ta' bands oħrajn kwalunkwe deċiżjonijiet li jittieħdu illum il-ġurnata ser ikollhom impatt fuq operaturi fuq il-konsumatur ukoll. F'ħamsa jew seba' snin oħra ma rridux naqgħu ebda bibin rridu nitlu fi proċess ta' konsultazzjoni fid-dettall minn bowd naħat fir-rigward ta' tibdil fuq terminu ta' żmien twil li jafu jinġibu fis-seħħ Kif ukoll il-Parlament Ewropew ser jingħata l-opportunità meta aħna ħankunu fil-pożizzjoni li nagħtu proposti li se jkun ftit snin oħra li jagħti l-opportunità biex naraw kif ħaj jiżviluppaw l-affarijiet l-interferenzi wkoll hija kwistjoni l-armonizzazzjoni wkoll lan tagħha huwa li nipproteġu mill-interferenzi fit-televiżjoni u l-użu tas-servizzi pubbliku li jeħtieġu ċertu protezzjonijiet ħajkollhom l-aċċess għall-ispektrum. Nirringrazzja ħafna lill gruppi kollha tal-Parlament li organizzaw serje ta' diskussjonijiet u ta' seduti aħna disposti li nirrispondu kwalunkwe mistoqsijiet fid-dettalji u tekniċi. Tistgħu tikkuntattjawna permezz tas-segretarjat forsi biex nirrispondi għal mistoqsija imresqa fir-rigward tal-800 MHz u l-iskadenza ta' żmien fil-proposta tal-Kommissjoni stipulat il-bżon billi l-Kommissjoni għandha tersaq il-qoddim bid-data tal-2013 din id-data importanza hija ta' importanza wkoll fl-ambitu tas-suq waħdini hemm ukoll il-bżonn li naċċertaw ikun hemm is-solidarjetà ġifieri l-istati membri fuq il-frontiera tal-Vant ser ikollhom għajnuna, ser ikollhom lajnuna meta jkollhom jindirizzaw diffikultajiet ta' interferenzi ma' dawk il-pajjiżi, aħna proponejna li jkun hemm mekkaniżmu ċaru trasparenti għad-derogi sal data tal-2015 f'pajjiżi fejn pal-Istat pal-Renju Unit fejem raġunijiet għaliex il-frekwenza ma tistax titħalla ħilsa minħabba raġunijiet bħal bħal-lop olimpiċi l-istati membri jistaw jinataw opportunità tal-pjanar hemm ukoll ċertu kwistjonijiet dwar iż-żmien importanti biex din it-tranzizzjoni ssir għat-televiżjoni u għal darb'oħra il-mekkaniżmu ta' dergore qed jiġi propost għandu jilħaq dawk il-mistoqsijiet kollha. Grazzi ħafna. Grazie um, Grazzi ħafna. Aħna għanna ħafna x'namlu bl-iskeda li baqalna u li nixtieq ngħidu għal qed jiena inkoraġġata mibdak li qalet il-Kummissjoni huwa ta' importanza kruċjali u m'għandniex biss nimmaġinaw li dak kollu għal f'postu u li t-teknoloġiji jinsabu diġà f'posthom il-leġislatur poġġi inċentivi mhux ostakli u jiena inkoraġġu għandi kuraġġ ħafna wara li smaj din id-diskussjoni naħseb li qed tagħmlu sens u li flimkien inkunu nistgħu nagħmlu sens f'din il-kwistjoni daqshekk importanti. U nittama li nkomplu nikkoperaw b'mod kostruttiv jina lesta li e, eh, niprezenta fl-imkien ma'kom xie emendi etc. U l-punt li jmiss fuq l-agenda huwa is-sur Manders dwar u minħabba il-limitu ta' ħin li għanna nistgħu forsi nqassru tajjeb għalik sur Manders. Sur Manders. Fil-fatina xtaqt eh, indum sal-lejla nitkellem qed niċċajt ovvjament fil-qosor għax da sempliciment biex biex natu konsens il-Komitat ta' Kummerċ Internazzjonali ħaġa waħda biex nżid fuq il-ġustifikazzjoni il peress li jiena membru fuq dan il-Kumitat li dan il-ftehim m'għandux kollu impatt impatt li jkun negattiv fuq is-suq intern U naħseb il-kolleg tagħna nistgħu naqblu ma dan u nivvotaw favur. Daqshekk biss biskul mandina, grazzi ħafna. Is-Sur Swan. Grazzi ħafna, Signor President. Wara eh, il fat li jina maċċejn fuq ir-radio Spectrum jiena xorta waħda nixtieq issa. Illi nitkellem u nappoġġa l-kollega Mandaz illi qiegħed jiktab rapport fuq dan is-suġġett tant importanti. Nixtieq nappoġġa l-parti tiegħu wkoll jappoġġa dan is-suġġett u dan ir-rapport importanti ħafna li naraw ma jkoll dan il-ftehim ma jwassalx għal implikazzjonijiet negattivi fuq is-suq intern għal din raġuni jiena nixtieq nappoġġa bissieħ ir-rapport is-Sur Grazzi. Thank you, this is... Grazzi ħafna miex intajjeb u sa imis il-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Senjura President, anka jien se nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. L-ewwel nixtieq nirringrazzja r-rapporter eh, Manders għax xogħol iċċellenti tiegħu fuq din il-proposta naħseb eh, eh, assar taj ix-xogħol kollu taj b'mod tajjeb il-proposta lan ġenerali ta' din proposta huwa biex nassiguraw il-kummerġ bejn l-Unjoni Ewropea u Andorra ikompli għaddej mod tajjeb. Waqt li fl-istess ħin inżommu livellu għoli ta' sigurtà fid-dwana. U dan huwa skont l-istess qafas dwar il dwar dan il-protokoll dan mandux ikollu impatt negattiv fuq is-suq intern din il-proposta ġeneralment għandha x'taqsam mal-ċaqli ħieles, moviment ħieles ta' affari ta' affarijiet. Nixtieq nirreferi għall-eżitu tal kunsill tal affarijiet Interni ta' Diċembru ta' sena l-oħra fejn ftemna li għandu jkun hemm analiżi dwar il-possibiltajiet tal possibilità ta' integrazzjoni ta' dan, speċjalment ovvjament tal-pajis ta' Andorra fiħda is-suq intern din kwistjoni miex direttament eh, parti mill kompetenza tiegħi imma jiena konvint li l-Kumitat u l-Parlament ħajkunu mill-qrib involuti f'dan u dak li għaddu x'jaqsam mal-eżitu ta' dan l-analiżi u nirringrazzjak Presidenta. Grazzi ħafna. Dwar l-iskadenza tal-emendi huwa 2 ta' Marzu sa' nofsinhar u nixtieq ngħid li dan huwa dan huwa suġġett tal-proċedura u l-Parlament jista' jaċċetta jew le dan l-att li qed jiġi propost. Sempliċement niċċara li jkun possibbli biss li nam namlu ġustifikazzjonijiet iva jew le dwar il-kunsens, allura jidher li dal dan qed jagħmel sens. Grazzi ħafna ta' din il-ċarezza fuq il- fuq il-numru fuq il-suġġett ta' qabel insejt nitkellem, insejt insemmi li id-data tal-iskadenza li għall-4 ta' marzu sa' nofsinar u ħagħuħra ġdaqt li ritnajt huwa dwar mistoqsija tiegħek, Sinjura Dealer, inħoss li għandna insommu mal-iskadenza. Iġifiri l-2013 b'xi eżenzjonijiet mux li ma jamila assolutament impossibli ma nsegwux u nirrispettaw l-emenda. Allura mek xi hemm xi nuqqas ta' ċertezza f'dan U issa ngħaddu għal prezentazzjoni tal-grupp ta' ħidma dwar il-kummerċ elettroniku minn Pablo Echeverija. Naħseb il-prezentazzjoni diġà tqasmet minn dawk li kienu fil-kamra ma minn mandux din il-prezentazzjoni fidek jista' jara faċċata tiegħu fuq l-iskrin. U jekk intom ikolkom il-USB, u għanna u koll il-USB stick li jintom tistaw tużaw u toħdu għammakom id-dar li fjad il-prezentazzjoni. Aħna ma nix ħafna ħin, kif għalet il-President, allura nistaw nitlu fil-qalba tal-sujġet. Kif smajtu, issu tal-kummerċ elettroniku huwa xi ħaġa li għandu x'aqsam ħafna mal-attività mas-swieq Ewropew u dak is-suq waħdieni din nistgħu nieħdu l-vantaġġ ta' dan il-potenzjal u nagħmlu realtà u għanna xi azzjonijiet għaw li għanna qoddimna li għat għanna xi ostakli għal kummerċ u nuqqas ta' inċentivi għal eh, kontrolli tal-kummerċ biex ikunu jistaw jiffaċċjaw il-kompetizzjoni għanna nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' kompetitività. u din nuqqas ta' trasparenza li semmejt e, ma tgħinx il dawk li jkunu xettiċi fuq eh, fu, e, dan il-tip ta' kummerċ elettroniku, allura aħna rridu naraw x'għandna nagħmlu biex rrid fejn rridu naslu ċarezza regolatorja. U, u dan jiġi skont eh, għandna e, bżonn inċentivi tal-kummerċ elettroniku għandna nassiguraw e, e, taħriġ transkonfinali u regoli u inneħu kull tip ta' ostakli tekniċi u nassiguraw li jkollna konnettivitajiet eh, li jkunu mill-aħjar għanna diġa 500.000 utent illi jagħmel issu imma daw rridu jkollna aċċess għalihom u rridu nħarsu lejn approċċi eh, modi eh, ikunu ġodda din hija l-introduzzjoni tiegħi u issa nixtieq ngħidilkom x'inhu l-proġett li qegħdin naħdmu fuq u dinja proposta li ninħossi li tista' tgħin illi nimlew il-vojt ta' dak li għadni qed nitkellem fuq u aħna li nixtiequ jkollna. Allura naħseb li aħna nistgħu nużaw dan il-proġett biex ikollna ċarezza legali għal konsumaturi illi ikunu parteċipi f'daw it-transazzjonijiet fil-kummerċ elettroniku tal-punt EU. Irridu xinu ma l obbligi tagħhom u drittijiet tagħhom innaqsu l-inċertezza legali u nassiguraw ruħna li u huma l-utenti jassiguraw ruħam li transazzjoni li jagħmlu jkunu suġġetti għal ċerti regoli, regoli uniċi fl-Unjoni Ewropea. U da kollu hija temm biex aħna niġġeneraw iktar konfidenza fil-kummerċ elettroniku, allura għandna bżonn iktar uniformità anka f'dak il-kwistjonijiet ta' taxxa u dwar kwistjonijiet li għandhom xaqsu ma' tranzazzjoni kifet najt dinja miżura li tibni u żżid il-konfidenza għall-użu. U naħseb huwa ovvju l-konsumaturi meta jaraw din il-marka ta' fiduċa jkunu iktar ikollhom iktar fiduċa u jafdaw f'dat tranzazzjoni jkunu qed jagħmlu. jamlu ikollhom informazzjoni assoluta fuq fu il-prodott u fuq il-bejjeħ u l-prezzijiet ikunu ikunu mill-iktar eh, vantaġġużi. Hemm ċerti proposti oħra memx xikultant f'dan l-aspett memx eh, kondizjoniet li li jagħti fiduċa l-konsumaturi. U din hija problema. Issa nastgħu ngħaddu għal benefiċċji tal-istituzzjoniet u l-parteċipanti kollha għandna l-unifikazzjoni u simplifikazzjoni ta' dan il-qafas li jkun hemm bej iktar transkonfinali u mifrux Anka l-VAT issib mod iktar faċli, ikollok potenzjal ta' suq iktar wiesa u jkollok iktar trasparenza. Issa dwar objezzjonijiet, għal darbora aħna faċċjajna nuqqas ta' fiduċja u nuqqas ta' rida politika l-implementazzjoni ta' ċerti proċeduri jider li għatu impossibli li 27 stat membru jaslu għal ftejim unanimu fuq sistema da' sekwisa li tirrikjedi da' sek riformi l-istituzzjonijiet u koll jibbenefikaw permesta ta' konsolidazzjoni tal-suq li huwa punt wieħed fit-titjib tal-abilta li niġġieldu l-piraterija u frodi u li jistgħu wkoll jaffettwa bis-saħħa tal-bniedem. U dan jwassal, dan kollu jwassal ukoll biex is-swieq ikunu iktar maturi. Dawn l-istituzzjonijiet rappreżentati hawnhekk għandhom objezzjonijiet u jgħidu li hemm bżonn illi nonifikaw ir-ridiet kollha tal-partiċipanti kollha illi jitħaddnu permezz ta' dan il-proġett inkella l-proġett ma jaħdimx. Allura issa huwa żmien propizju biex nirreġistraw progress biex namlu dan is-suq waħdieni eh, realtà fil-kummerċ fid-dinja tal-kummerċ elettroniku u jekk ikun hemm rieda politika fih dan l-Unjoni Ewropea li ntejbu dan il-kummerċ diġitali inkunu nistgħu naslu dejjem jekk ikun hemm irrida politika din opportunità li għandna qudiemna biex għandna eh, eh, inniedu il-bażi għal dan il-kummerċ diġitali. Naħseb dan il-kummerċ diġitali huwa wieħed mill-lodot biex aħna nsaħħu l-irkupru ekonomiku u li joħroġna barra mill-kriżi li aħna dejjem minna u li qed nesperjenzaw. Aħna ma nistawx nitilfu daw l-opportunitajiet biex niġġieldu il-problemi finanzjari li naddu minnhom u allura rridu naħdmu lejn aċċess aħjar għal daw il-500 miljun ruħ hemm ċerti bażijiet għall-innovazzjoni biex nisimplifikaw, biex nikkomunikaw u biex nigarantixxu aħna ħanaħdmu lejn l-iżvilupp ta' trust mark li għadni kif semmejt. U għanna bżon li jkollna strateġija li tibni konfidenzja u fiduċja u tiġġenera sens ikbir ta' sigurtà. Allura, b'dan il-mod li jena nersa lejn il-grupp ta' ħidma dwar dan il-kummerċ elettroniku, din il-prezentazzjoni ovvjament tirrifletti l-idejat tiegħi personali dwar is-suġġett huwa punta tluq bħala proposta, imma Jiena għandi fiduċja il-kollegi tiegħi reprezentativi tal-parteċipanti u esperti li huma mistiedna għal dal-grupp ta' ħidma jkollhom kontribuzzjoni ċjamlu u xi prezentaw biex biex inarrikkixxu u ntejbu dan id-dibattitu. Allura, jina e, e, kontent li nisma dawn id-dibattiti li se joħorġu hemm bżonn li ma nitilfux E, mis-situazzjoni minn opportunità illi għandna illi għandha x'taqsam ma' żvilupp u innovazzjoni. Grazzi Sur Arias. U issa għandi opportunità nagħti l-kelma lil xi membri tal-grupp ta' ħidma hemm persuna għadha preżenti mill-grupp ta' ħidma imma qabel dan nixtieq ngħid nitkellem fuq l-importanza tal-grupp ta' ħidma fuq il-kummerċ eh, digitali illi għandu potenzjal qawwi biex intejbu eh, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u s suq intern. Dan is-suq tal-internet tal hemm bżonn li jintuża bħala għodda biex aħna nħorġu mill-problema finanzjarja li tħallna li ninsabu fija u tkun ħafna eh, eh, tajba f'dak li għandu xaqsam mal-era digitali għal-seklu 21. Għandek il-kelma. Grazzi, Signora President. jien nixtieq nirringrazzja Pablo Arias għal kwalità tal-preżentazzjoni għaddu kif kellna u d dan u kien persistenti ħafna biex jimxi l-qudiem b'din l-idea daqshekk importanti. Din hija preżentazzjoni interessanti ħafna imma xorta nixtieq nagħmel xi kummenti hemm xi tnejja u tliet punti fejn għandi dubji u fejn għandna nipperfezzjonaw dan għall futur Issa, l-ewwel komment li għandix nagħmel huwa dwar il-problemi li jistgħu joħorġu minn jew e, problemi, argumenti li jistgħu joħorġu fil-każ ta' trustmark bħal din. tista' ssib partijiet interessati li jabbużaw minn din it-tikketta u di miex kwistjoni li nerfaw l-ispejjeż li joħorġu mill-użu ta' din it-trust mark. Aħna għanna nikkonsidraw din il-possibilità sa mill-bidu. It-tieni għanna niċċaraw jekk il-konsumatur u xsej jerfa l-ispejjeż ta' din is-sistema ta' operazzjoni din is-sistema ta' operazzjoni jizgu li se jkollha xi spejjeż min se jħallas għaliha se jkun il-konsumatur b'mod indirett illi jħallas għalija. Il-produtturi u dawk li dawk li biju bl-imnut se jkunu ovvjament involuti f'daw ir-riformi u jistgħu jsibu li għandhom bżonn li jollu ċerti li kollhom li jġibu iktar introjtu biex iħallsu għal din ispiża u t-tielet kommentiħu nix nixtieq nagħmel. Issa Pablo Arias kienet jitkellem fuq team eh, tim multidisciplinarju għandhom ikunu membri tal-stakeholders, il-parteċipanti tal-istess grupp u kif kol membri tal-grupp ta' ħidma. Issa, jien naħseb meta ngħidu fuq il-parteċipanti fil-ħolqien ta' dan il-kunċett sa mill-bidu jista' jkun eh, ta' ċertu riskju. Riskju hemm u li jista' jkun hemm ħolqien ta' din il-marka tikketta fl-interess li toħloq konflitt ta' interess fost il-parteċipanti tista ma tkunx l-istess viżjoni li konsumaturi kollu tal-problema. U aħna hawnhekk qegħdin nirrappreżentaw liċ ċittadin allura aħna xi dubju sam il-bidu fuq dan il-grupp. Jien naħseb tkun idea aħjar kieku kellha jkollna studji inizjali. Allura jekk il-Kummissjoni kellha tniedi eh, studji minn iżjed minn istituzzjoni waħda biex bekk ikollna konsultazzjoni ta' dawk kollha tal-imseħbin kollha biex bekk nassiguraw illi tkun verament ikunu verament iċ-ċittadini illi huma ikunu l-miri tagħna ta' din il-proposta inizjali. Daw sempliċement żewġ kommenti tlieta illi kelli x'namel imma b'mod ġenerali ix-xogħol ta' Pablo kien eċċellenti u nixtieq nifraħlu. Grazzi. Issa għandi żewġ talbiet għal-kelma. Grazzi ħafna grazzi bħafna ta' dik il-prezentazzjoni eccellenti, eccellenti u tatina ħafna idejat tal-bidu biex najtek. Punt li konnet nitkelmu fuq il-liġi tal-kontratti fiħdan dan il-Komitatu tal-Ekonomija nixtieq najt najt il-dan se jkollu impatt fuq il-kwistjoni kollha kemm tal-kummerċ digitali. Meta tħares lejn dan il-kummerċ digitali qed da forsi qed insejħulu l-reġim numru 20 u dan jimxi skont il-dibattitu l-konnet kienet ikonna fil-parlament. Qed nitkellmu fuq l-ispettru, qed nitkellmu fuq l-aġenda digitali, u qed nitkellmu wkoll fuq il-parteċipazzjoni ta' da kollu, fuq l-ekonomija. Naħseb dan huwa interessanti ħafna u d-dibattitu li qed ikollna eh, huwa taħtieġa. Grazzi ħafna. Mr. Schwab, bitte. Il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna Signor President, aħna normalment fil-Parlament niddiskutu suġġerimenti li jkunu ġejjin mill-Kummissjoni Ewropea iżda din it darba aħna għandna proposta li ġejja mill-Parlament stess u allura nixtieq din l-opportunità sabiex Eh, jiena ħad l-opportunità sabiex nanalizza din il-proposta naħseb li hija proposta interessanti ħafna u kif qalet il-kollega Styler hija proposta li hija marbuta ħafna ma' proposti oħrajn mod speċifiku l-armonizzazzjoni tas-suq intern u anke il-lat tas-suq waħdini wkoll u anke il-kwistjoni tal-fatt ma nistax naqbel fuq kollox, però naħseb li fuq livell ġenerali dan huwa proposta, hija proposta pożittiva kontrast ma' proposti oħrajn li ġejjin min-naħa tal-Kummissjoni illi huma jridu jiffukaw fuq l-għażla ta' domin tal-Unjoni Ewropea u jaraw jekk dawn huma xi ikollhom iktar protezzjoni aktar fuq livell Ewropew. U nafu li l-ammonizzazzjoni sieħa hija importanti f'dan il u jiena naħseb li l-unika problema nista' nara f'dan is-suġġeriment f'din il-proposta hija jekk eh, dan id-domain tal-Unjoni Ewropea u ħajkun organizzat fuq u fuq liema livell ħajkun organizzat u naraw illi dawk li għandhom domain tal-Unjoni Ewropea wkoll naraw kif ħatimxi eżattament is-sistema. Aħna nixtiequ nsaqsu wkoll mistoqsija dwar il-kwistjoni ta' domain u apparti minna kiena naħseb dinja proposta eċċellenti u nixtieq appoġġa grazzi. Thank you, Mr. Schwab. Grazzi. Eh, tixtieq tatina l-iskadenza. Grazzi ħafna ħafna lill kollegi kollha li tkellmu. Jien naħseb li kull ma smajna huwa suġġett tal-grupp ta' għal dak li jagħmel grupp ta' ħidma. lan oriġinali għallum kien illi, illi nixpronaw diskussjoni fuq is-suġġett u dak li qed jingħat mill-kollegi tagħna juri li aħna kena suċċess b'din il-mira. U issa nimxu l-qoddim biex niġbru fl-imkien diversi idejat u opinjonijiet u dak kien l-ewwel pass u naħseb kien wieħed taħtiġa kbira. tajjeb wisq. Allura wasalna fit-tmiem din il-laqa u il-laqa li jmiss se tkun fis-16 ta' Marzu li ġej wara nofsinhar. Mitli tal-qudiem. Grazzi ħafna tajt il-President għall-attendenza ta'kom.